Kollegi, buongiorno, scusate il ritardo. Um, Kollegi, niskuza ruħi illi bdejna tard, nibdew minnu fiħ il-ħidma tagħna qabel nifqu għas-sajf. Nipproponi li nadottaw il-minuti tal laqta ta' 18 ta' Ġunju kif ikkomunikatu kif issibu fid-dossier tagħkom hawn min joġġezzjona le nistgħu napprovaw nfakkarkom il din il-laqa Ejjam xandra fuq is-sit elettroniku tal-Parlament u nibdew punt numru 4 għaliex propju llum ir-rapporter is-Sur kolino li ġa prezenta r-rapport waqt il-laqa ta' 18 ta' Ġunju li għadda illum nafu illi 392 emenda Onorevoli Jakolino Dan juri kemm għaw interess mill-kollegi fuq dar rapport u eh, illum se jkonna skambju ta' opinjonijiet fuq dawn l-emendi li kifatu ma' 392 din id-diskussjoni għanda il-mira illi eh, nesplicita aħjar il-pozizjonijiet tal-kolleg differenti li prezentaw dawn l-emendi. Intik 20 minuta għal prezentazzjoni tal-rapporti għakombat kombat 3 minuti li ħa jina taw l kollegi u nibdew mill-koordinaturi. Jekk joġbu. Grazie, eh, Presidente. Grazie. Kif fakkar tajjeb inti ftit ilu? Di ċirkostanza kena u kol attenzjoni kbira fuq dan il-rapport, rapport tal-aħar tal-mandat. tal aħħar tal mandat tal mandat waslu 392 emenda nofs dawk li tres u għal rapport f'nofs il-mandat. Din il-parteċipazzjoni kbira fil-kontribuzzjoni bil-miktub hija proporzjonali għal parteċipazzjoni fis-seduti illi kif fakkajt inti huma soġġett għall-evalwazzjoni mill-ċittadini kollha Ewropej. Ir-rapport ta' nofs il-mandat kien karatterizzat minn 77 emenda ta' kompromess illi kienu rappresentati minn reċiproċità bejn il-gruppi politiċi differenti u rapport ta' nofs il-mandat imbagħad kien suġġett għall-approvazzjoni sinifikattiva fis-sessjoni plenarja ta' ġunju ta' ġunju li għadda f'Strasburgu. Nirringrazzja lis segretarjat kif ukoll lil kapital gruppi, koordinaturi u anke daw kollha illi permezz tal-Uffiċċju tal-Presidenza flimkien mal-Uffiċċju tal-Presidenza ġess u xogħol illi żgur għandu preġu tiegħu li huwa rilevanti wkoll. Mela, issa fuq l-emendi. L-emendi illi tresqu jirrappreżentaw ċertu ċirkostanzi kontribut ta' minn ifaħru pozittiv sabiex intejbu test li nemlu li jista' jkun konvinċenti u utli għal organizzazzjoni ta' pulizija, l-awtorità ġudizzjarji imma anka wkoll l-istati membri. F'ċertu każijiet probabbilment qed nitkellmu fuq emendi Eh, li eh, jikkonfermaw dak li diġa hemm u li ma jżidu xejn relevanti max-xogħol li sar sissa. Jiena se nkun disponibbli sabiex mal-gruppi l-oħra naħdem fuq emendi ta' kompromess sabiex nżidu sustanza fix-xogħol tagħna. Fuq sintesi sustanza x'tat nimmer referenza illi jekk ir-rapport ta' nofs il-mandat u billi u jekk huwa konsidrat bħala biċċa xogħol tajba u jekk mm, jekk inqisuh relevanti fir-rapport tagħha ridna għal daw ir raġunit kollha nirrazzjonalizzaw il-kontenut għal dawk li huma lista ta' prioritajiet fil-ġlida kontra kriminalità organizzata, korruzzjoni, kif ukoll riċiklaġġ. Ukoll Inkludejna fil-rapport tal-aħħar tal-mandat dispożizzjoni ta' sejħa lil dawk il-partijiet illi madomx jissemmew fil-rapport tal-aħħar tal-mandat mal-xorta huwa huma parti importanti mill-proċess għaliex huma parti mit-test konsolidat kif approvat il-rapport tal nofs il-mandat fil Strasburgu. Nimxu pass pass però il-bnedmin, il-rajna emendi illi ġew inklużi fil-emendi ta' kompromess oħrajn le, issa qed jerġgħu jiġu proposti. L-Onorevoli De Jong u l-Onorevoli Sondegard ippruvaw bħali jagħmlu lista aħarija ta' prioritajiet, ġifiri, qed nitkellmu hawnhekk fuq sforz illi sejri konsidrat bis-serjetà jina wkoll kelli nerġa' nressa emendi mill-ġdejt inneħħi ċertu partijt mit-test jew impoġġi test partijt oħrajn fit-test li mbagħad ġi eh, definit b'mod sostanzjali. Ħadna nota ta' kontribuzzjonijiet mill u hemm punti oħrajn iżgur se nota tagħhom ukoll. Ir-Renjunit f'dawn il-jiem għamil sforz importanti għal dak saqsam li AW u kooperazzjoni ġudizzjarja f'direzzjoni li aħna dejjem ridna. Jiġifieri kooperazzjoni ġudizzjarja u kooperazzjoni bil-pulizija bażata fuq il-fiduċa bejn l-istati membri. Reċentement ukoll rajna f'ċertu pajjiżi illi edin fuq qoddimnet fil-ġida kontra l-komunità organizzata sinjal illi sessjoni ta' smieħ illi kellna trattaw persuni importanti li jafu tajjeb il-mafja kif taħdem u jafu kif jiġilduha b'determinazzjoni u b'saħħa. Il-Senjur Alfano, Senjur Pajon namlu referenza għal noti ta' 200 u 500 euro semmew il-kwistjoni ta' traċabilita li ħanedu nata' taħħa koll. l-Orva Karon tkellem dwar ikoma fi u kien hemm punti oħrajn li kienu jitrattaw il-gangs, depenalizzazzjoni ta' reat ta' defamazzjoni u dan fl-istam ebri kollha. Il-Sinjora Komet kelmet fuq prodotti konfiskati fuq livell nazzjonali mill-President Alfano u risorsi ġodda l-aġenziji minnaħa ta' Veronik Mazzie tal-Onorevoli Dan u oħrajn. Punt ukoll preferenza għar-rwol tal-assoċjazjonizmu u se nivvaluta wkoll fejn u meta ninkludu dan il-jum fejn infakru il-vittmi tal-mafja ġi propost, eh, ġit proposta data parta l-Italja, s-sambat rridu naraw jekk kiex laqma soluzzjoni jew tista' xkun data differenti sabiex bekk nkun nistgħu naqdu l-Istati Membri kollha. Però dan huwa studju illi senwet u filjem li ġejjin. Nikkonkludi ħafna qabel mill ħin għall-allokajta li jabġenu kbira billi nagħmel referenza għall-aħħar paġna ta' emenda tiegħi. Emenda 387 li mussar naqra minħabba raġuni taħin. Pero f'dan f'din l-emenda għaqqat elementi kollha essenzjali fejn naraw prioritajiet il-miri li dan l-sforz li l-kol kemm aħna qegħdin namlu jista' imbagħad ikun rikonoxxut mid definizzjoni ta' kriminalità organizzata. B'organizzazzjonijiet eh, ta' mafja f'sistema kollha, proibizzjoni ta' segretezza bankarji, il-tax havens fl-Ewropa, il-reat ta' manipolazzjoni fil-qasam sportiv, intraprizi omogeni u fiskalità fuq dal-qasam fuq livell Ewropew, kooperazzjoni ġudizzjarja konfiskar, ment reċiproku ta' sentenzi maħruġa, il-kontratti pubbliċi u pubblikazzjoni ta' industriji li għandhom konnessjoniet mal-mafja u anka etika fil-qasam politiku. Mbagħad għandna punti oħrajn fuq eh, kriminalità fuq livell diplomatiku. Fl-aħħar 15-il xahar bdejna jidher li bdejna fl-2012 ninsabu issa fl-Lulju tal-2013, iġifiri wara 15 xar, ħdimna b'mod intensiv. Edin id-diskutu kwistjonijiet illi illum il-ġurnatu ma marufa ma kulħadd u ma parti integrali tal-patrimonju tal alkol u f'din il-fazi dejjem mort isri ħajkun hemm laqa oħra sabiex nistudjaw l-emendi anka dawk ta' kompromess illi nittamaw li l-koll nistaw nikkonkludu fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru fil-waqt li fiżbatax se jkun hemm il-votazzjoni fuq ir-rapport ta' ħari propju fil-komitat tagħna f'dil fażi naħseb li dan huwa l-qafas ta' referenza l-aktar ġenerali li xtaqt noffri nfakkar lilkom kamer kol illi fuq di kwistjoni Nishti u li fl-aħar mill-aħar ikonna vot aħħari unanimu kemm jista' jkun. Fuq t bħal dawn ma jistax ikun hemm eh, partiġaniżmu u l-approvazzjoni tal-rapport f'nofs il-mandat nittama li jgħina sabiex namlu nalmu tagħna anka issa fl-aħħar tal-mandat. U dan sabiex niżguraw li jkun hemm definizzjoni bilanċata u korretta ta' dan ir-rapport partikolarment importanti għall-Ewropa kollha. Grazzi. Grazie a lei, onorevole, prima di aprire il dibattito. Grazie onorevoli, qabel niftaħ id-dibattitu nilqa di eh, signora Tomazic li qed rappresenta l-Kroazja u mill-ġimgħa l-oħra a magħna fl l'Unione Europea merba lill kollega tagħna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 għal xogħol kollu fuq ir-rapport finali nixtieq nifraħ lill kollegi kollha li jagħmlu emendi. Uh, eh, 392 emenda ta' juri uh, l-interess illi eh, għajjem uh, dan il-rapport tul dawn ix-xur kollha għasmiħ illi aħna kellna u l-interess ta' dan il-komitat dan il-komitat kien propju ix-xewqa illi tal-libe fil-bidu imma kienet xi ħaġa illi xtaqita il plenarju ġifier din hija xi ħaġa importanti ħafna. Kulħadd ried li dar rapport ikollu l-appoġġ ta' dan il-komitat u hekk kien u eh, meta sanna il, dan il-rapport ta' nofs il-mandat u 392 emenda illi eh, jindikaw il-tħassib kollu li esprimew il-kollegi eh, fuq il-ħassib tal-flus, il-traffikar tal-bnedmin, ta' kolla flagelli illi da tiffaċa l-Unjoni Ewropea kollha r-refera' għalihom il-rapporter, traffikar tal-bnedmin, il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, l-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-polizija, eh, il-falsifikar tal-euro, il-biljetti tal-euro ta' 200 u ta' 500 euro. Dan jena bħali nishti illi nsibu ħafna emendi ta' kompromess eh, qabel il-laqa ta' settembru u eh, illi il-koll irrispettivament mill-pozizjoni politika tagħna naħdmu flimkien fuq din il-problema li hija problema komuni għall-Unjoni Ewropea kollha. Jiena ngħid ukoll li jiena eh, tkellimt mal-President tal-Litwanja, aħna semmejna eh, il-tħassib u li għanda il-presidenza u anki il-prioritajiet li għanda u dan kien wieħed mill-punti ta' priorità illi eh, sprima il-Ministru tal-Intern illi miegħu eh, diskutej u samt itħassib illi għanna naħseb illi jemżon illi nikkonċentraw u nisħu fuq eh, il-kriminalità organizzata fiħdan l-Unjoni Ewropea propju waqt il-presidenza tal-Litwanja. Grazzi. Grazie. Grazie, onorevole Mazzia. L-Onorevoli Fajon issa. Naj, najlepša hvala. Eh, hvala lepa eh, Salvatoru za to um, osnutek tega kon. Grazie Salvatore għal dan l-abbozz aħari. Nirringrazzjak għal eh, bicċa xol tajba. Grazzi u koll shadow rapporters koordinaturi oħrajn involuti. Nittama il-elementi tagħna se jittejbu il-prodott aħħari u nishtiq nara li da dokument jiġi implementat fil-ħarifa mill-Istati membri. L-ġlida kontra kriminalità organizzata u l-korruzzjoni edha ssir dejjem aktar problema Ewropea u globali u għaċar ħafna illi maħniċ nkun effiċenti bizzejt sabiex neġildu din il-pjaga l-grupp tagħna għandu ressaq tipi differenti ta' mendi, se nsemmi l-iktar importanti l ewwel net il-traffikar tal-bnedmin, dinja kwistjoni li tolqot il-kulħat, kem pajizi ta' transitu u anka pajizi li huma l-aħħar destinazzjoni li mhux l-istati membri kollha ratifikaw l istrument internazzjonali f'dal-qasam illi jagħmlu l-ġlida kontra traffikar tal-bnedmin aktar effettiva. Għal daqstant għal darba tnejn tlieta kellna nerġaw infakru li teżisti il problema li xil vittmi ta' da traffikar jitħallew għal riħom jitħallew fidejni traffikanti. ħafna darba ma jkollhomx dokumenti, jispiċċaw jgħixu fil biza u ma taħt id-dida kontinwa u f'dal qasam rridu nagħmlu aktar. U jiena nittama illi il-proposti ta' kompromess dal-kuntest ikun jistaw jissodisfaw lil kulħadd fuq il-kussjoni tal-immigranti xtaqt insemmi illi fl-emendi tagħna semmejna ċentri ta' detenzjoniet fl-Ewropa u għadna illi dawn ħafna drabi ma jitrattawx lill-immigranti kif xira. Tkellimna fuq traċċabilità tal-noti ta' 200 u 500 euro Dal-kontest taqt ngħid illi mod parallel fil-Kumitat Libe qed naħdmu fuq rapport illi għandu lan illi jiġġielet u jiżid l-inċidenza ta' ta' flus illi jispiċċaw eh, f'sistemi ta' ħasil tal-flus u anka falsifikar ta' noti ta' flus armonizzazzjonijiet ta' sanzjonijiet minimi fl-Unjoni Ewropea se hija proposta tangibli għal eh, flussi falsifikati għanna sanzjoni minna ma ta' sitt xhur il-ħabs is-Surja Kolino u jiena dejjem tkellimna kif hemm ħafna kriminalità għaddejja fil-qasam tal-bidja u fis-settur tal-ikel Dinja ħaġa li mhux bissija perikoluża għal kulħadd imma huwa ta' periklu wkoll dawk l-istati membri illi jpoġġu il-kwalità tal-ikel fuq dimnet fuq l-aġenda tagħhom. Fuq il-gaming u l-kazinos xtaqt nissuġġerixxi li nneħħu il-parti li titratta il-lob tal-azzart legali għaliex il-lob tal-azzart mhuwiex legali fl istati Membri kollha U brabta ma' sistemi legali fl-Stati membri, naħseb illi u għacħar ħafna illi dammu mhumiex effiċenti biżejjed qed nitkellem fuq sistemi ġudizzjarji u mhux suġġetti għal fiduċa kbira fost ċittadini Għal daqstant irridu nirrepetu illi sistema ġudizzjari effiċenti hija ta' importanza kruċjali u l-qrati m'għandhomx ikunu soġġetti għall-ebda tip ta' interessi parzjali. Għemżon promuovu mħalfin indipendenti għalix dawn li tkunu dipendenti fit teħid ta' deċiżjonijiet. Dawn kienu biss uħut mit-tip ta' emtamendi li u importanti li għal grupp tagħna u nittama illi insibu kompromessi ta' kwalità biex imbagħad settembru jkollna proposta ta' kwalità għolja sabiex nikkonkludu dan ix-xogħol. Grazzi. Grazzi. Tlet minuti l-Onorevoli Newton Dan. Grazzi ħafna, Signor President. Dan huwa moment importanti ħafna minna ħafna xogħol ħartna xil xar, ġbarna ħafna informazzjoni u issa irridu nipproduċu rapport aħari dun kalla nkunu għamilna daw l-isforzi għal xejn, ġifiri ninsabu f'punt kruċjali. Jina naħseb illi l-iktar ħaġa importanti illi stemma il-komitat tagħna u li jiżgura illi meta ntemmu sorta meta meta ntemmu l-proċess f'Ottubru x-xogħol tagħna ma jinħarix illi nħallu eh, xi ħaġa nħallu bażi sabiex ikun hemm xogħol fil-ġejjieni il-Parlament il ġdijt ser jagħmel se joħloq sotto kumitat jew kumitat sabiex ikompli jaħdem fuq dar proċess, jew se ngħidu fl-2013 ħadna nagos naħnu fuq dan immissa din ħaġa tal-passat irridu niddeċidu l-kol flimkien x'għandu jagħmel issa l-Parlament, irridu niddeċidu x'għandha tagħmel il-Kommissjoni għom eh, l-istatwila ta' responsabiltajiet, sena diħla jħajkunem hemm kummissarji ġodda, rridu naħsbu xirridu li huma jagħmlu parlament ġdid kif se jagħmel supervizjoni tax-xogħol tal-Kommissjoni, kif se jiżgura illi x jisir kif suppost. Din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' wir tal-ġejjieni x'għandu jagħmel il-Parlament kif se jikkontrolla xol xogħol tal-Kummissjoni u kif ukoll jaġixxu l-Istati Membri. Palma qalet is sinura Fajon l-idea ta' Stati Membri li ma jirritifikawx f'temmit internazzjonali hija inaċċettabbli u għandna għam jagħmlu dan Hemm ħafna xogħol ġejjieni illi eh, ser jibqa' preżenti wara l-inta mhux xogħol tagħna. Jidhirli illi ħarġu kwistjoni importanti fix-xogħol tagħna waħda minnhom rajna falliment totali mill-Istati Membri sabiex jaħdmu b'mod effettiv mod transkonfinali flimkien ma' xulxin għal raġunijiet ta' storja, nuqqas ta' fiduċa, lingwi differenti, sistemi differenti. Dan raġunijiet kollha u parti minn dak li għandna nirrikmandaw flimkien u xogħol aħjar transkonfinali li xkif smajna ħafna drabi il-kriminali tajbin ħafna speċi għadmu b'mod transkonfinali u l-set membru ma jafux kif jidġilu l-affarijiet mod transkonfinali ġifri dan għapunt li rridu ntejbu. Nina kontra delegazzjoni ta' Washington u rajt li huwa importanti ħafna li naħdmu għal eh, forzi ta' Polizija Federali fl-Ewropa Naħseb din għandha tkun waħda mill-miri tagħna. Forsi dan nifisser nejnu l Europol sabiex tiżviluppa jkollha setat anka fit-toroq tagħna u mhux ikollhom kompetenzi biss ta' ta' intelligence kif għandhom bħalissa. Qasam ieħor importanti wkoll. Diffiċli ħafna tikseb statistika. Imma li ħareċċaru ċaru illi dak kollu li jeżisti jieġi falsifikat ukoll Ammont, ammonti ta' kollox jiġu falsifikati, mhux biss miċ-Ċina, ma minn kollim kien fid-dinja u dan ikisser posti ta' xogħol ġenwini fl-Ewropa, ifisser li nitilfu ħafna dħul mit-taxxa, u jekk jirnexxina nirpu lura tal-posti ta' xogħol, jekk niksbu dal-flus lura, żgur noħorġu mir-riċessjoni u nsolvu ħafna problemi. Ġifieri rridu naħdmu kap direzzjoni waħda mill-affarijiet li l-iktar ħażduna new York i meta rajna kemm percentaġġ żgħir ta' containers jiġu verifikati meta jaslu bil-bastiment. Il-kap ta' pulizija fil-Porta New York qal li jista' jivverifika biss 5% tal-containers li jitlu dik il-parti ta' New York Anke jekk kien jaf biċċert illi l-oħrajn kienu kien jaf biċċert illi dawn Il-container soħrajn kien kellhom fihom kokaina u il falsifikati f'Antwerp 3% biss tal-containers siġu verifikati, ġiri 97% tal-containers siġu fl-Europa siġu jiġu verifikati. Mux tabxejn għandna għanna baħar ta' prodotti falsifikati, ta' kokaina u da kollu illi jidħol fil-portijiet tagħna. Rridu noħorġu xi tip ta' rakkomandazzjoni x'ser nagħmlu fuq il-falliment li nevverifikaw il-containers li jitlu fl-Ewropa illi qed jippermettu illi organizzazzjoni kriminali komplu jistanew. Issa fuq sin ta' data transkonfinali xi ħaġa li wkoll irridu naħdmu fuqha. il sintku Ġuljani fin New York kien kiseb suċċess dal-qasam meta il databases tal-forzi tal-pulizija fir-reġun ta' New York u bekk kellu stampa ċara ta' xinu jiġri. Jekk sa' membri ma' jkoperaw x'sim ta' data mhux taf xejn bat ma jistgħux jiġġieldu l-kriminalità b'mod effettiv. Mbagħad għandna bżonn eh, eh, naħmu mod komuni fuq tal-Unjoni Ewropea, sentenzi, il-konfiska ta' assi, dak kollu li jista' jaqta' qalb il-kriminali u dawk u eh, nidġeldu l-fatt li jisfruttaw id-djufija tal-Istati membri, il-ċiber kriminalità u mbagħad it-trasparenza wkoll smajna minn ħafna esperti kif parti mill-muftiħ għal-ġiġirat kontra kriminalità hija trasparenza. Ma tistax tibda tiħu assistazzali jekk ehm, ma nifokawx fuq affarijiet il fil-ġejjini jistaw problematiċi problematiċi biċċa xogħol oħra nasab wasal skadir il-ħin u xejk Sunar President. Grazzi tal-li tajtni aktar ħin mill-li kelli allokat il-bira gvern tar-Renju Unit ħareġ bob fuq kwistjoni kollha għandhom xaqsu ma' kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija, ħaġa illi hija stupida fl-opinjoni tiegħi nittama illi dan il-messaġġ tiegħi jasal għand kulħadd hija ħaġa stupida ħafna mill-gvern tar-Renju Unit. Pala kompromess aħna pala l-bdems li aħna parti mill-gvern għadna minn xtamel ma l-konservativi għalu iva namluħ dan minħabba il-konservativi euroxettiċi u ta' idejat eh, tal-lemin. Pero punt li ma semmix il-biraħ u nxtaqt li dan jissemma eh, bil-web simu, xaġa li ma spiegax il-gvern, ħaġa imbarazzanti Ir-Renju Unit l-ewwel irid opt fuq kollox. Imbagħad irdu nerġgħu ninnegozjaw mill-ġdid kif se nintegraw ruħna fil-35 miżura li semmew. Għal xhur wara l-opt-out tar-Renju Unit inkunu eh, kompletament mhux imħarsa kontra kriminalità organizzata xirrid nerġgħu ninnegozjaw kollox mill-Istati Membri mal-Kummissjoni u nitlu fil-35 miżura li trid tadotta Londra. Irfil jekk jiena kont involut fil kriminalità organizzata palissa nkun qed nħokk idejja u ngħid ir-Renju eh, Unit qed tiftaħ il-bibin għalija qed tiċħat il-kooperazzjoni mal-bqija tad-dinja u l-Ewropa u għal diversi xhur ir-Renju Unit mhux imħares. Għajkonna parlament ġdijt, s-sena ġeja, komissjoni ġdijt, ġifiri, izmin se jkompli jittawa li irresponsabli imma dan huwa l-peace illi l-konservativ Ingliżi, niskużari uħi illi tim eh, tela huwa konservativ. Darida tajba ma insomma biex nikkonkludi sena President hemm ħafna xogħol x'għandna sej li ħajtħalla minn dal-Kumitat Salvatore Tanja, il-President tajt il-kellim biex jikkonkludi. Hemm bżonn insibu kompromessi tajbin sabiex inħallu wirt eh, b'saħħtu għal ġejjini.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 li ħadmu b'entużjażmu u breqqa fuq dan is-suġġett. Din eh, n-novità li nitrattaw dan is-suġġett huwa importanti anke n-numru ta' eh, suġġetti wkoll hija xi ħaġa li ma tantx narawha ta' spiss. Hawnhekk il parteċipazzjoni kważi dejjem eh, fjakka, però u għamminnu koll li fl-istess waqt ikunu għadni zvolġu affarijiet importanti b'nadi oħra. B'xorta ħażina dan jipenalizza eh, l-attendenza. Però nistgħu ngħidu li l-attenzjoni għal dawn is-suġġetti kienet waħda kbira. Jiena naħseb li kien importanti u rnexxina naffrontaw dan is-suġġett eh, b'ċertu affarijiet ġodda, mhux biss nitrattawhom jiġifieri bħala ħobs eh, memot li rridu nerġgħu nsemmuh, però kellna approċ innovattiv f'ċerti affarijiet u naħseb li dan huwa l-aktar element importanti din id-darba. L-emendi li ġew prezentati kif kien qed jgħid l-Onorevoli Jakolino eh, jipprofondixxu affarijiet li diġà jinstabu eh, fil-dokument, però moħrajn pal l-ekomafi li kienu ġew traskurati fil moddi ma naħsibx li l-ekomafija xi ħaġa nitraskuraw, għal daqstant huwa importanti li n-isu ħaġa bħal din u affarijiet bħal dawn ukoll li tinteressa fl-axar mill-axar l-Europa kollha mhux ċertu pajjiżi biss l-istess traffikar tal-bniedem veru tkellimna u għadna nitkellmu fiħdan dan ir-rapport, però l enfazi fuq ċerti affarijiet naħseb hija xi ħaġa li għandna nagħmluha. L-attenzjoni pereżempju tal-kollega Moraes fuq il-kunċett ta' migrazzjoni irregolari u mhux illegali, naħseb li din hija xi ħaġa li għandna nqisuha għaliex huwa approċċ differenti fuq dan is-suġġett u l-attenzjoni wkoll imbagħad fu il-kanal doppju ta' traffikar tal-bniedem il-benefiċċju ekonomiku għal-kriminalità u mbagħad l-aspett eh, umanitarju tal-vitmi kemm f'dak li għandu x'jaqsam mas-suq iswed kif ukoll dak li għandu x'jaqsam mas-suq tal-prostituzzjoni fil-qasam eh, tal-bidja mbagħad diġà ednija, sofistikazzjonijiet tal-ikel huma problemi wkoll li jitrattaw ħafna oqsma komplessi wkoll u għalet ukoll xi ħaġa oħra eh, permezz ta' dawn l-emendi. iġifiri eh, eh, l-introduzzjoni f'dawn l-ewro krimini ta' żewġ affarijiet importanti, traffikar ta' l-iskart, traffikar ta' xogħlijiet tal-arti u dak ta' l-ispeċi imħarsa Jena naħseb li importanti li namlu inklużjoni bħal din imbagħad eh, tkellimna wkoll dwar l-intraċabilità tal-flus kif ukoll il-ġurnaliżmu investigattiv, il-ħarsien ta' dan it-tip ta' ġurnaliżmu huwa importanti għal dak li għandu x'jaqsam ukoll mal-proposta li nqisu reat il-frodi għall-interessi ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea mhux biss bħala sanzjoni amministrattiva, mbagħad fl-aħħar net nixtieq xi ħaġa fuq jum il-memorja, naħseb li huwa importanti li fuq livell komunitarju jkollna ġurnata fejn ninfakru l-vitmi innoċenti tal-mafja tal-kriminalità organizzata fl-Italja eh, kien intażel 18 sena ilu il-21 ta' Marzu għaliex kellu tifsira partikolari. Kien l-ewwel jum tar-rebbija, il-21 ta' Marzu, jisu kien tentativ tentattiv biex inġeddu l-fiduċja għal min għadda minn esperjenzi ta' dak it-tip. Forsi nistgħu għalissa namlu xaħġa bħal din f'pajjiżi e-, Ewropej u nistgħu nażlu data oħra wkoll, però ilna għal xi żmien data bħal din u naħsbu li ikun sinjal tajjeb biex nagħtu kontinuita għal dan il-messaġġ biex nsejħu l li nixtiequ nitrasmettu messaġġ pożittiv. Nisħaq ukoll fuq l-importanza tax-xogħol li sar. Jatrattajna ħafna suġġetti wassajna ħafna fis-suġġetti għaliex naqbdu ma' suġġett u dan is suġġetti wassal għal suġġetti ieħor dan juri l-ħtieġa ta' xogħol bħal dan. Xogħol li fl-immoddi kien trattat b'mod periferiku, però nittama sal li dan ix-xogħol kollu ikollu pis fil-kontinuità u fix-xogħol ġejjini eh, fuq dan is-suġġett u li dan ma jibqax biss inizjattiva sabiħa biex najdu lajak li però ti għafem. Aħna bdejna x-xogħol u naħseb u nittama li l-Unjoni Ewropea issa trid tissokta b'din it-triq. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Borsellino, interventi oħrajn? Le, mela qabel. Kollega ġobru. Grazzi ħafna. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja il-kollegi u l-istaff li kienu għadin ħejju dan id dokument li e permettu l-indirizza żewġ kwistjonijiet li semmew fi diskussjoni u li huma importanti. Forsi nistgħu nerġgħu insemmuhom fil-kompromessi. hawnhekk qed nirreferi għal kwistjonijiet li huma attwalment magħrufa però li għadhom mhumiex implementati. Jiġifieri il-ħarsin jew il-konfiska ta' proprjetà li tirriżulta minn kriminalità organizzata kif ukoll eh, dħul ukoll finanzjarju minn proprjetà jew attivitajiet illegali. Dan eh, f'termini ta' implementazzjoni ivarja minn pajjiż għal ieħor għabbażi tal-esperjenza f'diversi stati membri. Hemm strument importanti li huwa importanti biex niġġieldu kriminalità organizzata. Din il-problema pereżempju nara fil-Polonja. hemm miżuri li effettivament jippermettu lill awtoritajiet biex eh, jikonfiskaw proprjetà li b'ximot jew jħorija marbuta ma' attività eh, kriminali. Safejna fien. Għatem xkil bħal dan ukoll fi stati membri oħra. għaldaqs daqsnad naħseb li l-introduzzjoni ta' regolamenti bħal dawn jaf ikun importanti ħafna. Kumment ieħor minn naħa tiegħi. Huwa l-enfasi fuq l-importanza ta' twaqqif ta' timijiet ta' investigazzjoni komuni fuq livell Ewropew. Meta nqisu n-natura ta' l-attività kriminali proġett bħal dan għanna nżommu f'moħħna. Dinja xi ħaġa li jaf tikkontribwixxi biex b'mod effettiv niġġieldu l-kriminalità organizzata. Pala Ministru tal-Ġustizzja u Prosekutur Ġenerali jiena trattajt investigazzjonijiet eh, fil-Polonja, fl-Italja u kont f'pożizzjoni li napprezza il-benefiċċji ta' kooperazzjoni tajba, però trattajt ukoll nuqqas ta' leġiżlazzjoni li tippermetti twaqqif ta' timijiet investigattivi bħal dawn li semmejt. Allura nittema nittama li naħdmu biex indaħlu tibdilit fil-fond b'mod li jkun jista' jkun hemm timijiet bħal dawn skont il-ħtieġa. Grazzi. Grazzi l-kollega Zjobro u s-Salon Schmidt. Grazzi fil-qosor. Jiena wkoll nirringrazzja l-rapporter u nisħaq fuq dak li għal il-kollega tiegħi Bill-Newton dan. Fuq iż-żewġ eh, każijiet anke fuq il-kwistjoni tal-opt-out ta' Renju Unit, diżastru dak kien. Issa, fuq din il-kooperazzjoni, jiena naħseb li rridu nagħmlu iżjed iva u naħseb li t-test tar-rapport huwa daqsxejn dajjef. Naħseb li tkun aktar sod. Għaliex fl-opinjoni tiegħi jinkella ma, ma jirnexxinix insolvu il-problemi tagħna. Dement li ma noħolqux forza tal-Pulizija Ewropea se jħela xi trid, ħantikom eżempju prattiku. Hemm ċerti E, ċerti traffikar tal-bredmin. Per eżempju, f'bnadi bħal eġittu e, fl-Eritrea għandek 4.000 persuna kull xar li taħrab minn dan il-pajjiż. Qegħdin jispiċċaw fid-deżert tas-Sinaj. Jispiċċaw maħtufin, torturati. u ukoll vitmi eh, ta' min ifittex l-organi għad-donazzjoni. Ikun hemm ukoll riskatti wkoll xi jitħallsu sa 30-40 elf euro. Xi tal-ġematilu kien hemm każ eh, fi Stokkolma fejn żewġ persuni li qegħdin jgħixu fl-Iżvezja ġew akkużati u kien hemm sentenza wkoll. Ġew sentenzjati dawn iż-żewġ persuni. U nafu li dan qed iseħħ fil-qija tal-Ewropa wkoll. Però ma jista' jsir xejn. Naħseb di, dan huwa msejjaħ eh, Joint Investigation Team fil-Europol. Qabel ma ma pulizija jgħidu f'ċertu pajjiż li ħanaħdmu fil imkien dan ma jistax issir. Issa għandna l-ewwel verdet fl-Ewropa u maħna nagħmlu xejn xorta. Din hija sitwazzjoni żbaljata u għal daqstant nixtieq nenfasizza li minħabba dak li qed jiġri neħtieġu affarijiet aktar stretti mhux biss kooperazzjoni però neħtieġu forza tal-Pulizija Ewropea naf li din hija xi ħaġa diffiċli, però nafu sitwazzjoni f'pajjiżi u ftijak ukoll, però għandna bżonn sforz tanġibli biex niġġieldu kriminalità organizzata u aħna nistgħu nappoġġaw l-emendi li għedin jirrakkomandaw li niproċedu b'mod aktar effettiv. Grazzi. Grazzi, issa l-Onorevoli Weiler. Grazzi l-Onorevoli Schmidt. Staqt ngħid xi ħaġa dwar dak li għadkom kif. Ettu, jiena nittama' li forsi għada jew kella eh, l-jum ta' wara jkonna nominazzjoni tal-Prosekutur Ewropew ma nixtuqx xi ħaġa li tkun fuq livell teoriku biss. Nixtiequ li jkollna l-awtoritajiet hemmhekk f'posthom bil-kompetenzi li jixrqilhom. Jiena m'iniex pessimistika, però nittama li dan kollu jiġri fis-snin li ġejjin biex jgħin bħal każijiet bħalma kellna fi Stokkolma. B'mod li mbagħad wara l-elezzjonijiet nibdew naħdmu kif suppost. Grazzi Barbara. Issa qabel ma ngħaddi l-kelma lill-rapporter xi ħaġa li għedtilkom qabel fid 10 ta' Settembru fi Strasburgu, jiġifieri se nkun qegħdin nittrattaw baktar reqqa dawn l-emendi se tkun laqa straordinarja tal-krem ħajkun hemm il-votazzjoni wara is-17 ta' Settembru wara nofsinhar. Nhar it-tlieta jkun. Fl-intervent eh, li li għamel Bill Newton dan meta għasammana tħassib li għandu fuq il e, kwistjoni li il-kriminalità tiżdied fir-Renju Unit. Jiena nista' ngħid li dan diġà għasseħ, għaliex hawnhekk norbot ma dak laqallu l-Onorevoli Schmidt kif ukoll Barbara Weiler. Hawnhekk hawn sottovalazzjoni politika fuq is-sitwazzjoni. Hawnhekk hawn nuqqas ta' rida f'ċerti kontesti da parti tal-Istati membri li jkun hemm ratifika ta' ċerti deċiżjonijiet. Meta twilda din il-Kummissjoni, l għan tagħha ma kienx biss li noħorġu b'dokument wieħed li jġielet il-kriminalità, korruzzjoni, riċiklaġġ, però aħna konna nafu kollha li kien hemm il-ħtieġa li insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-Stati membri kif ukoll il-kooperazzjoni internazzjonali. Issa, il-fat li din il-Kommissjoni eh, rad evalwazzjoni mill-Istati membri kif ukoll minn pajjiżi terzi kanna l-aħħar missjoni pereżempju f'Washington li urrid biċċar li jiena qed ngħid issew kien hemm l-interess, l-entużjażmu ta' l-autoritajiet Amerikani fil-konfront tal-ħidma tagħna eh, din kienet xi ħaġa pjuttost reċenti. Però fl-opinjoni tiegħi dak li għandna nanalizzaw fil-fond huwa sa fejn l-Istati Membri u għanek qed nitkellem ukoll dwar il-ħidma tal-Europol sa kemm l-Istati Membri ma jirrealizzawx li hemm bżonn li ninvestu bisħiħ u bisħiħ qed ngħid hawnhekk eh? li hemm din l-ħtiġa li ninvestu fis-sigurtà li ma jistax ifisser biss li noħon u l-attivitajiet jew nimmilitarizzaw, le, dan ifisser ukoll libertà, demokrazija u sigurtà wkoll ċittadini tagħna. Sakemm ma naslux għal dak il-punt, sakemm nibqgħu imbeda minn xi ħaġa bħal din il-ħidma tagħna, se tkun ħidma li tipprova eh, tinkludi l-elementi kollha fuq livell teoretiku biex insaħħu il-kooperazzjoni però mbagħad fil-fatt jonqos ikun jonqos dak dik il-ħeġġa politika li tkun l-element aħħari, l-element deċiżiv. Jekk aħna mmorru lura b'sena ħadd kważi ġew ma qal dak li intqal illum. Kien hemm sena li fija kien hemm ħafna sessjoni ta' smieħ fejn rajna l-problemi kollha, xtarrejna l-problemi kien esperti, maġistrati, awtoritajiet tal-pulizija, avukati, ġurnalisti, dawn kollha għadu joqogħdu jgħidulna bir-realtajiet individwali tagħhom. U aħna indunajna bil-ħtieġa li mmorru l-len ġifieri l-iskambju ta' dan it-tarif Jena f'dan ir-rigward nixtieq nirringrazzjaw ukoll is-segretarjat, il-kollegi, il-koordinaturi li ħadu sem fis-seduti ta' din il-Kummissjoni minkejja l-aspettattivi li kien hawn. Aħna ħsebna li aħna ħnamlu studji biss. Però aħna morna lil-len Is-sitwazzjoni kienet li jum wara jum ix-xogħol beda isir xogħol reali tanġibli b'mod li issa l-ħidma tagħna saret mitqisa bħala waħda mill-prijoritajiet ta' dan il-mandat dan ifisser li meta ikun hemm ċertu arfien tal-problemi li jeżistu tassew ma jkunx hemm eh, xkil ideoloġiku, xkil politiku, jiena hawnhekk eh, nifirħilkom kollha kemm intom għaliex hawnhekk però anki fil-laqgħa tal-koordinaturi qatt ma smajt tal-wima, jew li xi ħadd l leħnu. Ma rajt xejn minn dan. Aħna dejjem ippruvajna naqblu. Nirringrazzja l-Onorevoli Jakolino, r-rapporter, għaliex minkejja l-fatt li kienem l-interess eh, notevoli ta' dan il-kollegi li qatt rajna bajnejna li però ma resqu l-emendi tagħhom u aħna kontenti bihom dawn l-emendi għaliex xifessar li kien hemm interess fil-konfront din il-ħidma. Rriduna nagħtu krettu l-rapporter li rnexxielu. Irnexxielu jagħmel xogħol tajjeb fuq dan ir-rapport. Kanna dawn it-392 emenda fuqhom nittama li se jsir l-istess tip ta' xogħol, nirringrazzjakom għaliex dan ma kien xogħol sempliċi. Qatt ma kien xogħol sempliċi u għadu mhuwiex xogħol sempliċi, però bla dubju dak li għamilna s-sissa, is-swed fuq abjad, fi trattament tagħna tal-problemi f'dan il-Parlament, f'din is-sala. Hemmhekk ma kienx hemm ċertu rida fl-modi, issa ma sebni din ir-rieda, sebna soluzzjoni għal dawn is-suġġetti u dan ifisser li x-xogħol ta' din il-Kummissjoni isir xogħol ta' livellu għoli. Nirringrazzja kulħadd lis segretarjat li dejjem ipprova isolvi il-problemi u kufet nirringrazzja wkoll lil koordinatur l rapporter ta' dan ix-xogħol li m'għandix dubju se jibqa' mnaqqax fl-istorja tal-Parlament Ewropew u Nittama wkoll li bit-tiġdid tal-Parlament il-ġdid f'Ġunju eh, li ġej jiena nittama li nħarsu fit-tul. U nirrealizzaw li dan ma kienx il-wasla, però itlu ta' proġett wiesa li l-uniku skop tiegħu huwa eh, s-sigurtà mhux biss finanzjarja tal-Unjoni Ewropea, però s-sigurtà u d-demokrazija ta' ċittadini. Ngħaddi l-kelma l-darbohra l-rapporter biex Jammel, it-tweġibit eh, tiegħu. Grazzi. Ben, grazie Presidente, sarò tuttavia estremamente breve, ho ascoltato. Grazie ħafna, Signora Presidentina, smajt b'attenzjoni kbira l-interventi uh, illi għamlu il-kollegi jina il-kommenti tagħhom interessanti u anki stimolanti. Nirringrazzjom ukoll għall-apprezzament li jesprimew eh, għax-xogħol ta' ta', ta tim sħiħ ta' persuni jina ħdimt ma' ħafna minnkom fil-fat dan il-komitat priorità għas-saluta għal dak li għandu xjaqsam il-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija ma jidirlix illi test kif għal smet huwa eh, dajjef fuq dan l-aspet. Aħna saħħaħnieħ u aħna konvinti u koll li permezz tal-qsim ta' informazzjoni u kooperazzjoni ġudizzjarja bejn il-pulizija imsaħħa permezz ta' attività maħsuba biex noħol u dawn il-ġets komuni biex nħarsu l-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea. Eh, Ħidma komuni Dawn huma l-anijiet li aħna iffissajna li nfusna u li huma espressi b'mod ċar ħafna fil-rapport il-ħarsin ta' l-immigranti. Dana għadniħu kol li huwa suġġett importanti ħafna li propju dal-axħar ġranet il-Papa zar Lampedusa li huwa eh, hija frontiera bejn il-tramuntana u nofsinhar tal-Ewropa għamel ġest ta' sensittività eh, lejn l-inqas fost dawk li huma warbin li qegħdin ibatu tant huma nies disprati dan huwa dokument li rigwarda il-kriminalità organizzata, l-korruzzjoni, ħasil tal-flus, ħafna drabi il-traffikar eh, tal-bnedmin, issir minn dawn il-gruppi kriminali u dawn huma propju l-punti ewlenin illi hemm fit-test jiena per eżempju l lob tal-azzart illegali, l-imħatri illegali li ħafna drabi jissir propju dipendenza, vizzju, eh, u koll huwa fidejn il-kriminalità organizzata disciplini komuni fil-Unjoni Ewropea marbutin ma' saħansitra sentenzi tal-Ordi ta' Ġustizzja eh, Ewropea illi uh, Jorbtu ma' sussidjarjetajna naqbel ma' l-kollega Borsalino fuq il-anki saħan sitra falsifikar ta' prodotti ta' likel u li dan u koll għandu ikum meqjuż bħala rejat kriminali Tanja fil-rida li esprimiet li tasal għal eh, emendi ta' kompromessiva il-kol kemm aħna rridu namlu sforz biex nilħu kompromessi fuq il-flus tkellimna fuq il-lob tal azzartu kol fuq l-immigranti u kol uh, eh, referejna għal-jom bximot il-kol naqblu illi il-sujġett tal-Prokuratur Ewropew jista jkun utli ħafna fil-ġlieda kontra eh, dan eh, din l-attività kriminali anki uh, l-Armata Komuni Ewropea tista tkun ukoll għan ieħor, pero dan ma jistgħux isiru millu malada għanna għandna nikkontentaw ruħna sabiex l-użu xieraq tal-Joint Investigation Teams ħafna minnkom tkellimtu u kol dwar il-ġurnalizmu investigattiv jiena u kol naqbel ma'kom. Naħsibha bħalkom bħal eh, ma qalet Veronique Mathieu din u kol semmiet il-mafja u l-attività tagħhom kontra l-ambjent. M'għandniex ninsew u kol il-disciplina fl-istati Eh, fl-istati membri tal-reati ta' riċiklaċ u anki forsi il- ehm, ser u koll mill-dwani. ħadna rajna u koll kemmu importanti u għamnek nirrepeti li neskludu mis-sistema ekonomika u mill-sejħiet tal-offerti dawk il-kumpaniji illi bximot jew ieħor insabu ħatja minn eh, dawn il-tipi ta' reati dawn għandhom jiġu sanzjonati permezz ta' eliminazzjoni minn din is-sistema ta' ta' proċeduri għal sejħiet għall-offerti attendance. Il-Parlament Ewropew vota mod ċar fuq dan is-suġġetti ma dana ma jfissirx li fuq dan is-suġġetti nisaw namlu lobby, lobby orizzontali, politika biex nizguraw illi din il-mira fuq il-ġlieda kontra il-sistemi kriminali kollha jibqa' dej sal-aħħar ta' dan il-mandat u ikollu uh, bidu l aħjar anki fil-mandat li jmess. Ġifiri, il-koll naqblu fuq dan il- kollegi kollha li tkellmu anke Newton dan hemm bżonn illi natu saħħa u kontinwità lil din il- ir-rieda straordinarja li ikkonferma il-Parlament din l-sfida fil-ġlieda kontra uh, attivitajiet kriminali hija sfida Ewropea u hemm bżonn illi aħna naħdmu flimkien naqsmu dawn il-prinċipji dawn il-valuri u lan tagħna għandu jkun illi fl-aħħar mill-aħħar eh, ikonna uh, test illi jkun utli illi jagħti prioritajiet ċari sabiex il-Kommissjoni tagħmel bisħiħ il-parti tagħha l-Kunsill ukoll eh, jissodisfa aħjar l-eżigenzi tagħna u l-Istati membri wkoll jarmonizzaw id-disciplini leġislattivi eżistenti u eh, kull involviment fil-mafja u kol Eh, li għax reat fl-Italja u jgarantixxi permezz ta' eh, approċ komuni, standards legali komuni fl-istati membri kollha biex aħna nilħu il-lan tagħna li jkun hemm iktar sigurtà biex igawdu minna ċittadini, iktar spazju għall-ekonomija legali u li jkun hemm miżuri diswassivi u effikaċi eh, kontro dawk illi uh, wet u dawn ir rejati korroħ illi b'kull mod għandhom jiġu ikkondennati nala hawnhekk nirringrazzja il-kollegi kollha li eh, ħadu uh, sem f'dan il-dibattitu dawk ukoll illi ddeċidew illum ma eh, jipparteċipawx fid-dibattitu għanna uh, dawn il-jumejn fil-9 ta' settembru u 17 un bat vot finali għad 22 ek musser zbal ta' ottubru fil-plenarja un bat eh, u dan il-xol li ilu għaddejt minn ta' xil-xar. Iva xol eh, diffiċli, pero eh, tana il-koll il-sodisfazzjoni li konna għetin fitxu. Grazzi. Iva, grazzi ħafna, onorevoli, mela issa aħna ftemna fuq dawn il-dati 9 ta' settembru, 17 ta' settembru, unbat għal-vot finali fil-Komitat Krim. Issa jena n-nom tal-Komitat Krim, eh, nati merħba l-Sur Levi li huwa mill-Università ta' Cardiff, nistidni jitla' hawnhekk ma' ġembi l-Professur Cardiff se prezentanna riżultati preliminari tal-istudju illi sar Eh, mill-ispejjeż tal-prezz tal-kriminalità organizzata id-dibattitu li jibda bħas-soltu eh, eh, li sema minnant il-rapporter un-bat ikunem spazju għad dibattitu 3 minuti għal kull deputat illi jishtiq jintervjeni. Grazie a lei. Good morning, uh, everyone. Michael. Microphone. Okay. good morning, everyone. Um, I'm glad. Lodwa tajba lil kulħadd u kontent ħafna illi jiena uh, kelli l-opportunità li niġi hawnhekk f'dan il-komitat u grazzi lilkom ukoll tal-li oġobkom illi tiġu hawnhekk dal wara il-kommenti illi għamlet il-President fuq ix-xogħol il president fuq ix xogħol tal kumitat qed niftakar fil-kommedjant Ingliż Spike Milligan illi kulħadd li għajdinna illi l-koll qegħdin fil-intrata nistennew insomma l-immutu. Però jiena eh, qed nħu gost illi Eh, jiena l-lum sen kellimkom xiftit fu eh, l-impatt ekonomiku, finanzjarju u soċjali tal-kriminalità organizzata fl-Unjoni Ewropea, anki saħansitra fil-Renju Unit. Hemm espressjoni bl-Ingliż illi l-karità għandna nibdew billi nagħmluha l-ewwel eh, f'darna u naħseb illi anki iċ-ċarezza tittibda l-ewwel minna. U dak li jina u l-kollegi tiegħi jipprovajna nagħmlu f'dan ir-rapport u se nippruvaw nkomplu niżviluppaw dan fil-verżjoni aħarija tiegħu huwa li nippruvaw naraw u nispjegaw il-proġett biex lilkom u lil kull min jaqra dan ir-rapport intukom ideja ferm aktar ċara mill-li s-soltu eh, n-nis kollom tal-prezz u tal-impatt tal-kriminalità organizzata illi mhuwiex xi suġġett li qed jiġi żviluppat b'xi attenzjoni partikolari madwar id-dinja u għalhekk eh, intom u eh, jiena u t-tim tiegħi aħna pionieri kultant fl-ekonomija najdu il-prezz li wieħed ikun l-ewwel u eh, naħseb li dan jista' jkun propju eżempju ta' dak. Issa x'inhuma l-anijiet tal-proġett? L-ewwel net huwa illi noħol u noħorġu bl-aħjar stima. Il-President tinterrompi. Ok. Ok. Um, is to generate a Mela li uh, noħorġu bl-aħjar stima, bl-aħjar kalkolu tal-ispejjeż ekonomiċi u soċjali tal-kriminalità organizzata u biex noħorġu bażata fuq il-provi tal-kwistjonijiet kollha involuti. Sissa għadna fl-ewwel fażi hemm tliet fażijiet u aħna rridu niżviluppaw qafas konċettwali mbagħad iktar il-qudiem naraw il-materjal li jkun ġie u li jeżisti fl-Ewropa u bnadi oħrajn u biex niżviluppaw xi data foqsma ewlenin li aħna rajna li huma fattibli. Dejjem flimkien ma' riservi li aħna għandna dwar kemmi affidabli u valida id-data u mbagħad eventwalment nkellimkom ukoll fl-aħħar dwar dak illi nasbu illi tista' tintuża għalih id-data. Issa il-qafas analitiku tagħna jkun li aħna naqsmu uh, l-evidenza fil eh, dawk illi huma kriminal uh, reati uh, li għandhom vittma li tista' tiġi identifikata bħal per eżempju meta per eżempju omicidji jew ser u frodi Umbat hemm ukoll il-kriminalità organizzata bbażata fuq is-suq bħal traffikar ta' drogi u t traffikar tal-bnedmin. Umbat aħna rridu naraw x'inhuma l-ispejjeż diretti u indiretti. Spejjeż privati, parrokjali u pubbliċi, Issa xirridu najdu bi uh, l-ispejjeż uh, parrokjali. Dan ifisser illi huma dawk il-rejati li jitwettqu fil-komunità uh, fost persuni li jafu lil xulxin jew li huma milquta b'mod dirett minn xi fattur li jaqadhom flimkien pal per eżempju jekk ikun hemm xi stupru jew xi qtil eh, f'xi komunità lokali, il-persuni kollha li setaw eh, kienu jafu lil persuni involuti u dawn ovvjament eh, huma iktar involuti mill-pubbliku b'mod ġenerali u anki il-kontroll mill-bidu u wara u l-ispejjeż tal-respons L-ewwel punt li irrid nagħmel huwa li t-telf mill-kriminalità jista' bil-qabda eh, jeċċedi il-benefiċċji li jiksbu dawk li jwettqu u reati Aħna kultant naraw fil-gazzetti eh, xi ħadd inqatel jew inkella għalla xeba eh, biex jisirqulu ftit euro, ftit euro li kellu fil-but u dan jagħmel ir-reat iktar ikraħ b'xi mod, però aħna hawnhekk qegħdin nħarsu lejn xi ħaġa ferm akbar minn hekk. Għallek jekk aħna nħarsu lejn dawn l sejħa predatory crimes, per eżempju, xaħat illi eh, jiġi kastigat għax ma jħallas uh, tal-bit ta' estorsjoni, eh, frodi interpersonali, ser tal-metalli li qed jagħmel tant sara l ferroviji fl-Ewropa biex wieħed jikseb ftit soldi meta ibih il kabel tal-metall, attakki ċibernetiċi ħafna drabi dak li jiksbu eh, dawk li wetqu dawn ir-reati eh, u ma ftit imma it-telfu waffer magbar Umbat traffikar tal-bnedmin u dumping tal-iskart eh, tossiku. Dan jiswa ħafna iktar l soċjetà milli fil-fat eh, isarraf ta' gwadan għal min wettaq dawn ir-reati. La volja kif qal id-delegat Pollak fil-kommenti tiegħu aktar kmin illum. Il-konfiska hija importanti ħafna u parti importanti minn dan kollu imma qatt mu sejjer nexxinna nikkonfiskaw Anki jekk aħna ninsew il-kriminali jonfqu ħafna flus fejn forsi mhux suppost jekk forsi il aħna jiva nikkonfiskaw imma qatt maħna se nikkonfiskaw bizzejed biex nagħmlu tajjeb għad danni uh, eh, ambjentali pereżempju danni ta' xi tip ieħor issa uh, eh, rejati fis-suq pereżempju l-użu ta' drogi, traffikar tal-immigranti u l-falsifikar ta' prodotti tal-moda u prodotti ta' rikreazzjoni iżda mhux medicini eh, mediċini folots jew falsifikati għaliex ħafna drabi n-nies meta jixtru l-mediċini falsifikati qas ikunu jafu imma xi handbag ta' Prada jekk ikun jiswa ftit ħafna jew inkella arloġġi eh, li jiswew ftit euro biss da' ovvjament ma jkunux ġenwini ma dawn huma eh, servizzi illi n-nies ħalsu għalihom. Ġifieri hemm il-korruzzjoni eh, tangibbli u l-vjolenza fis-suq jew inkella tista' jkun hemm danni eh, li mhumiex konkreti bħal pereżempju l-immigrazzjoni illegali jew inkella żgħażagħ illi waqgħu fil-vizzju ta' drogi, fil-lob tal-azzart jew inkella l-pornografija online. L-effetti tal-kriminalità organizzata huma Eh, akbar u naħseb dana se tiġu lura għalih meta taswa rapport taljan imma meta mem ħadd lejmin tista' tirrikorri biex eh, issib xi tip ta' soluzzjoni għal reat li tkun sfajt vittma tiegħu. Sa fl-Unjoni Ewropea forsi din mhix problema daqse kbira da' skemmi f'pajjiżi oħrajn. Issa il- huwa diffiċli illi wieħed jagħmel stima tal-ispejjeż tal ispejjeż tal kriminalità organizzata għaliex ħafna ftit wisq jistgħu eh, jistaw eh, jissodisfaw il- il-rekwiziti tal-konvenzjoni ta' Palermo fejn tnejn jew tlieta nies jaħdmu flimkien għal iktar eh, biex jagħmlu liħ. Issa rridu naraw jekk aħna rridux nużaw il- kriminalità organizzata bħala dik eh, per eżempju mwet għamil mafja li hija eh, aggressiva ħafna kontra il-soċjetà, ovvjament kulħadd jaħseb dan li fil-mafjużi infushom. Jew inkella il-kriminalità organizzata inqas sofistikata bħal per eżempju networks ta' persuni li jistaw ikun jafu xurxin u forsi le li jafdaw il-xurxin u jaħdmu uh, flimkien biex iwettqu rejati u forsi ħafna minna laqas inqisuha bħala kriminalità organizzata imma dan umbat iva uh, jaqa taħt il-definizzjoni eh, li taħt il-konvenzjoni ta' Palermo umbat um, Eh, il-frodi li eh, huma frodi żgħar jew inkella saħansitra jammonta għal bosta miljuni ta' euro. Mbagħad hemm ukoll il-kriminalità il eh, networks kriminali illi ifisser jiġifieri l-ispejjeż kollha tal-rejati u għal liħ ekonomiku fl-Europa unbat u koll l-spejes imposti mill-kriminali jew minn dawk li jasbu il-kriminali illi jistaw jigwadanjaw. Melle sawnek għandkom xie tipi ta' reati li jinkludu attivitajiet differenti ta' kriminalità organizzata. Mux noqot nidħol ħafna dettalji hawnhekk imma dana jinkludi dak li wieħed jista' jippretendi mbagħad reati kontra l-ambjent, kontra l-annimali selvaġġi u samnija mbagħad b'dan il-mod f'kategoriji differenti fuq sma differenti ta' vittimizzazzjoni Mbagħad fil-kolonna l-oħra tista' taraw tipi ta' kriminalità organizzata li aħna rridu neskludu mill-istudju se niddiskutuhom imma eh, fil-kuntest ta' tipi l-oħrajn fin-naħa tal xellu imma l-ħasil tal-flus, il-kriminalità ċibernetika illi dwar ktibt fl-annest fir-rapport il-korruzzjoni, ser tal-identità u violenza Dawn huma kollha dawk illi l-Europol u l-World Economic Forum u jien eh, nsejħulhom enablers, dawk illi jippermettu li waslu eh, li jitwet u rejati. Għalix jekwet jinkludi il-ħasil tal-flus u dawn il-rejati ewlenin oħrajn mela tkun qed toddhom dob darbtejn fit-total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 ta', ta rejati marbuta ma' droga għandhom ikunu eh, inklużi fil-kriminalità organizzata. Fl-aħħar mill-aħħar hija kriminalità organizzata illi twassal għal, għal eh, għal dan it-traffikar ta' drogi ġifiri fuq livell nazzjonali u anki internazzjonali. Ġifiri mill-użu illeċitu u l-konsum ta' drogi kollu u fl-aħħar mill-aħħar tista' titraċċaħ lura għal xi attività tal-kriminalità organizzata imma xuħut minn dawn il- l-impatti u għal il-rizultat ta' kif aħna nitrattaw ma' dawn il-reati u anki ma' minni wettaqom. Pal per eżempju il-kontrabandu, il-beħ bil- bl-ingrossa ta' livello li ħafna mill-kummerċ jikkonsisti minn bejjija individwali li jaħdmu għal rasom sempliciment biex ikoll eh, jifinanzjaw il-vizzju tagħhom huma persuni li jużaw id-droga u fl-istess ħin ibijawa u mhux persuni li aħna nistgħu nqisuhom bħala membri tal-kriminalità organizzata u laqqas biss ma jissodisfaw il-rekwiżiti li joħorġu mid-definizzjoni tal-Konvenzjoni ta' Palermo Mela, issa ħna rridu nikkwantifikaw eh, l-ispejjeż ta' dan it-tip ta' reati. Mhux se jkun faċli għal imma l-użu ta' ċerti drogi illeċiti se, se, se neżaminawhom ukoll għal finita dan ir-rapport se naraw il-kannabis, l-anfetamini, il-kokaina, f'kull forma u anki l-eroina. Biex jekk aħna ninkludu drogi oħrajn qed inkunu ambizzjużi żejjed minħabba li aħna uh, ma tantx nafu dwarhom fl-Unjoni Ewropea u aħna ma rridux laqas nivvintaw l-istatistika. Mela dak fir-rigward tal-kriminalità organizzata uh, fid-drogi fil-letteratura ekonomika dibattitu kbir dwar x'aspetti ta' spejjes aħna se nistudjaw. Per eżempju, jekk wieħed ikollu dawn il-kmamar fejn il, il dawk li jużaw id-drogi imorru jittaqbu, dan se jnaqqas l spejjes Eh, ta' sistemi tas saħħa minħabba l-użu ta' drogi għaxum bad bekk ikunu qed innaqsu l-inċidenza tal-HIV u komplikazzjonijiet oħrajn illi fl-aħħar mill-aħħar isarfu fi spejjeż. Jekk aħna nħarsu mbagħad lejn il-frodi naf li qed isir ħafna xogħol fl-Ewropa eh, fuq eh, il- l-spejjes eh, li minħabba l-korruzzjoni għalix jiena parti eh, membru tal-Komitat fuq il-Korruzzjoni u jiena u kol eh, konsulent għaxol li jissir fuq sma oħra imma memx għalfejn aħna nuqodu nibdew xol mil-bidu għax hemm ħafna xol li sar aħna sempliciment se nirrevedu dik l-istatistika meta tiġi finalizzata imma Il-ispess tal-frodi inkludu individwi fl-Unjoni Ewropea kemm ċittadini u anki dawk il qegħdin fl-Unjoni Ewropea iżda mhumiex ċittadini tagħha se nħarsu lejn departimenti tal-Gvern ċentrali, reġjonali u lokali inkluż il-kwistjoni tal-budget tal-Kummissjoni Ewropea se nħarsu u koll lejn organizzazzjonijiet karitatevoli u entitajiet oħra tas settur terzjarju oqsma fejn it-telf ta' fiduċja fil-organizzazzjonijiet li minħabba li wet u frodi u stess jew ġew dew fradati eh, jista' jkollu impatt qawwi fuq id-donazzjonijiet u dan ukoll huwa impatt qawwi soċjali u ekonomiku In-negozji fl-Unjoni Ewropea la volja għatem kwestjonijiet tekniċi diffiċli ħafna dwar dak illi għanna namlu dwar is-sussidjarji eh, f'pajjiżi oħrajn u dak illi aħna għanna namlu dwar sussidjarji Ewropej ta' per eżempju korporazzjonijiet Amerikani bħal najdu aħna naf li huwa eh, qasam eh, kontroversjali bħal Google u Amazon. għalla volja dawn huma Amerikani iżda xorta waħda eh, għalfinijiet ta' evażjoni ta' taxxa u nkella rati ta' taxxa iktar baxxa eh, jinsabu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea ġifi dikija kwistjoni teknika illi mhux faċli illi wieħed issolvija. Mbagħad l-ispejjeż organizzattivi eh, biex niġġieldu kontra il-frodi u anki l-ispejjeż tas-sistema tal- Eh, ġustizzja kriminali għal prosekuzzjoni ta' reati ta' frodi meta ifeġġu u meta mbagħad se jkollna dan il-prosekutur pubbliku Ewropew. Ġifir dawn il-koll huma punti importanti ħafna minna xi xogħol fir-Renju Unit fuqhom imma f'partijiet oħra tal-Unjoni Ewropea id-dejta ma tantx hija daqshekk iżviluppata. Hemm tlet dimensjonijiet ta' ħsara u riskju hemm l-ispejjeż ekonomiċi tal-preżent u anke għal-ġejjieni u l-impatt ta' dan kollu fuq il-vitmi u fuq partijiet terzi illi jibżaw li jiġu defraudati pal pereżempju minn dawk illi jistgħu jisirqulhom l-identità tagħhom. Mbagħad hemm eh, mistoqsijiet oħra bħal pereżempju x'differenza l lilna jekk il-vittmi ma jkunux ċittadini. Dawn ukoll huma mistoqsijiet importanti x'inhuma l-karatteristiċi demografiċi tal-vittmi u l-impatt tagħhom. L-Ewropa bħal kull parti oħra tad-dinja għandha uh, popolazzjoni li qiegħda tixjieħ. Għalhekk eh, jagħmel iktar ħsara jekk il-frodi eh, jitwet u kontra persuni anzjani li jena nisni wieħed minnhom meta dawn eh, ma jkollhomx biżejjed żmien ta' ħajja biex jagħmlu tajjeb għat telfi li jkunu sofrew jew inkella kontra iż-żgħażagħ. Din ukoll hija mistoqsija interessanti ħafna illi l-ekonomisti ma tantx ħadmu fuqha dawn huma mistoqsijiet importanti u rilevanti jagħmel iktar differenza jekk wieħed diġà jkollu ftit ħafna u jiġi dewfrawdat milli wieħed ikollu ħafna u jiġi dewfrawdat minn xi ammont iktar sostanzjali. Umbat, il-medja il kif tirrappreżentom ir-riski anke jekk aħna ma ngħixux fir-Renju Unit, eh, il-koll nafu id-distorzjonijiet u l-mod kif il-medja tagħmel distorzjoni ta' dakollu li għandu x'jaqsam ma', ma reati u dan joħloq realtà ġdida illi intom bħala politiċi u jiena bħala akademiku irridu insibu tweġbiet għalihom. Mbagħad hemm riski kontinwi li joħorġu mit-tip ta' persuni illi qegħdin iwettqu reati finanzjarji. Hemm kriminali li huma organizzati li m'għandhom ebda responsabilità ta' respettabilità soċjali eh, li eh, tipprova li żommhom lura u li għandhom aċċess dejjem aktar għal personal li jinxtara u eh, b'mod partikolari f'mument ta' reċessjoni. Jiena personali uh, xettiku illi l-Ewropa uh, fi żmien ta' reċessjoni iż-żon fuq wiċ l-ilma sempliċement mill-liħ mill Eh, kriminalità organizzata u l-ħasil tal-flus, però din ukoll hija xi ħaġa li rridu nikkonsidrawha jekk ir riski jikbrux meta il-pajjiżi jkunu għaddejjin minn reċessjoni. Aħna nixtiequ illi natukom id-dejja ġenerali ta' l-ispejjeż involuti fil-kriminalità organizzata ma ta' matija jewa illi din tintuża biex eh, eh, ikun hemm baseline għal raġunamenti fil-ġejjien li joħorġu mill-libe u bnadi oħrajn biex imbagħad nkunu nistgħu nevalwaw jekk l-affarijiet mhux sejrin għall-ar jew għall-aħjar kif kultant jiġri. Imma waħda minn dawn li kwistjonijiet hija żgur jekk l-affarijiet ux sejrin allar minħabba reċessjoni għaliex minħabba illi huma mafusin għal flus iktar hemm nies illi huma lesti illi eh, jinxtraw f'ċerti oqsma finanzjarji Umbat eh, hemm oħrajn li jgħidu illi kien hemm ħafna nies li kienu korrotti u li kienu jinxtraw anki qabel ir-reċessjoni, però żgur illi Eh, kif in-nies qegħdin tassew batu biex iżommu l-istess livell ta' ħajja, allura dak li jkun forsi jkun iktar eh, għandu uh, iktar tentazzjoni illi ikun korrottu forsi jaċċettaw offerti li forsi qabel ma kienux jaċċettaw imbagħad hekk naraw żieda fil-ħasil tal-flus u fil-korruzzjoni u fil-frodi bħala riżultat ta' dan. bat, naraw fuq xiex qed jonfquhom il-flus. Aħna nitħasbu iktar jekk il-kriminali eh, jużaw dan il-flus fuq ir-rikavat tal-kriminalità tagħhom fuq il-terrorizmu, fuq iktar korruzzjoni politika jew forsi qed jinvestuhom f'xi negozji imma niġu lura għal din il-kwistjoni importanti tal-konfiska li intom eh, se jkollkom taħtabu fuq aktar il qoddim jew inkella hux qegħdin jonfqu l-flus sempliċement eh, fuq id-divertiment u mhux qegħdin jerġgħu jinvestu dawn il-flus fil- eh, fil-kriminalità eh, organizzata. Smaħrajn ħankun għadin nitrattaw huma l-ispejjeż ta' traffikar ta' bnedmin illi kif ġa intqal hija kwistjoni importanti ħafna. Taħsara għat-traffikanti ovvjament il- Dimlatazzjoni bej traffikar u kontrabandu xikultant diffiċli illi t-definixi marru l-ura għall-analizi eh, l-kellem ktar qabel. Persuni ma jħalsux sabiex ikunu valuti f'kutrabandu jekk jasbu illi sejġu sfruttati kompletament. Mux ma biss, imma anka persuni fil-ġejjieni. fil-komunitajiet ċiniżi li Libjani ta' Moldova ma jħassux għammu tikbar sabiex jiġu fl-Ewropa. Anzi, ħalsu ammont tikbar u jispiċċaw din kbir u jistennew li fl-Ewropa jkollhom xogħol u jaħsbu li jistgħu ħalsu lura dak li selfu. Għal daqstant u għacċar illi mhux dawn mhux daw biss ma spejjeż imma huma spejjeż għaliex is-soltu dawnu persuni jaħdmu legalment mhux taħarsu taxxa ċejtu. Jiġifieri hemm dal-aspett ta' spejjeż fuq l-Ewropa. Hemm ukoll però f'benefiċċji għal familji lura f'pajjiżhom u tajb qed iħares lejn eh, il-flus illi jaddu minn Western Union u servizzi u negozji oħrajn sabiex xwet jirrealizzaw jara kemm ħafna pajjiżi barra l-Ewropa ma dipendenti fuq dan ix-xogħol leċitu. Għal daqsam huwa negozju komplikat illi wieħed jikkalkula l-ispejjeż tat-traffikar tal-kontrabandu anzi tal-bnedmin ma xanħarsu li għalej ħagġa kompletament oppressiva, il-kondizjoni ta' xogħol jistgħu jkunu ħżiena pero xe ikunu aħjar minn dawk li kollhom lura f'pajjiżhom. U għadda sant ħarsu biex iġawnek. Għadda u huwa negozju kriminali importanti u li għati kalkula l-ispejjeż huwa dak li qed nippruvaw nagħmlu. Mbagħad għandek eh, kriminalità ta' proprjetà intellettwali, jiena ġatajt kom ċertu informazzjoni, brabta ma' din l-attività. Dina ħaġa li tiswa l-flus, falsifikar tal-munita u għati li dawn il-facilitaturi tal-kriminalità, kriminalità ċibernetika, korruzzjoni, violenza, nittrattaw mod differenti. Dawn xi eżempji ta' kif nistaw eh, nifirxu dawn l-spejjes ta' vittimizzazzjoni. Sabiex nikkonkludi, Sinjura President, l-użu ta' din informazzjoni, hemm miżuri fuq l-impatt finanzjarju ta' kriminalità organizzata fuq vittmi Ewropej u anka fuq Ewropej li huma affettwati imma mhumiex vittmi diretti. Li m'għandniex huma miżuri tal-benefiċċji ta' persuni Ewropej li rezz u reati jew emmonti ta' benefiċċji ta' kriminal teoretika disponibli għal konfiska dan u eżerċizzju differenti. il spejs ta' kriminal organizzata mhux adekwata sabiex wieħed jistabilixxi riżorsi ta' prosekuzzjoni ta' investigazzjoni minħabba l-impatt ta' miżuri ta' kontroll differenti fuq it-telf u fuq tip ta' kriminalità titlob illi dawn kollu jiġi inkluż u l-arfin tagħna fuq dan huwa limitat fil-preżent. Jiġifieri ma nafux kif qal is-Sur Newton dan iktar kmini fuq l-imċaqal u Europol u nagħmluha korp investigativ Ewropew jekk jiġi dan mill-lat ta' intelligence rridu naraw kif ser naqsu l-kriminalità jekk nagħmlu dan. Kemm ser naqsu kriminalità? l-istudju tagħna jista' jtikom data importanti imma rabta bejn operazzjonijiet ta' forzar ta' liġi u effetti fit-tanqis ta' kriminalità hija ħaġa ikkomplikata li għadha ma ġietx indirizzata minħat lamp fil-kumitat tagħkom u lanqas kull minnu volut fil-riċerka fl-Ewropa. Ma mistoqsija importanti. Grazzi tal-paċenzja, tal-li għattu tisimawni fuq dan il-rapport temporanju preliminari u les nirrispondi kull mistoqsija li stajkolkom. Grazie, professor Levi. Grazzi eh, l-professor Levi. Nibdew eh, bil-kommenti mill-kollegi u sur Newton Dan. Grazzi professur, prezentazzjoni interessanti ħafna. Meta senta l proċess? Għanna ġenda twila u dimna? il-Kumitat tagħna jitem il-ħidma tiegħu fil-ħarifa. Se jkollok xi ħaġa lina sabiex ninkludwa fir-rapport. Jew dan il-pis enormi li għandek qudiemek jduma dej għal sena sentejn. Dik mistoqsija waħda kienet. Potenzjalment it-settina jista' jkun tajnuna kbira. Tini punt. Il-kelma parrokil, parrokjali. Kilma ta' parrokjali mhijiex mhuwiex kriminalità organizzata internazzjonali. Mhix kritika u komment biss qed nippruvaw innaqsu l-pistijak. Kemm nistgħu. Imbagħad punt taħħari fejn semmejtina kemm tista tifrankanna flus FBI Ewropea. Dal-komitat konna din nitħabtu sabiex naslu għal estimi brabta ma l-ispejjeż tal-kriminalità ma jidher illi qed nitkellmu fuq triljuni jekk taqqat kollox flimkien, jekk taqqat l-aspetti differenti, ħasil tal-flus, falsifikar, eċetera, eċetera. Ammonti għassit u emnu. Jekk konna FBI Ewropea ejjam għan budget ta' biljun euro, ammont enormi u jekk jistgħu jifrankaw 1% ta' triljoni li qed inħallsu bħalissa jiena les inħallas il-din l-FBI ammonti kbar din tagħmel differenza kbira qed nitkellmu fuq estimi, però il-benefiċċju li jkollna organizzazzjoni transkonfinali tal-pulizija hija enormi aħna pala politikanti rridu nipperswadu l pubbliku għal daqstant il-gvernijiet eh, nazzjonali letarġiċi għanna ninkonvenċu għamli rridu namlu xaġa l-ura l-ewel mistaqsija kem għanna nistennew sabiex konna rapport u li kollha. Adesso la kollega. L-Honorable Barbara Weiler. Ja, mich hat auch erstmal guten Tag. Grazie. Nadwa tajba, professur. Ġalt għajna f'konferenza f'Berlin. għosna l hawnhekk f'Brussell ukoll. Nimmur direttament għal konklużjoni l-aħħar mistoqsija xekun il-vantaġġ ta' prosekutur eh, Ewrop fuq livell Ewropew. Mlura għal dak li diskutejna f'Berlin, naħseb mhuwiex biżejjed jekk ikollna kampanja biss fuq livell nazzjonali. Meta niġu għal ċertu tip ta' kriminalità dan jista' jagħmel sens, però meta niġu għal kriminalità ekonomika, naħseb illi huwa impossibbli illi ma tadottax approċċ Ewropew, kont kemm xejn sorpriża. Meta smajt il-xenarju um, pessimista illi ħriġ biħinti. Naf li kont tistaqsi mistoqsija, però jidher ma kienx ċara li kelli se jkun hemm vantaġġi. Kif qalbil, probabbilment nispiċaw nirkopraw dak li nof u fuq prosettur pubbliku, ma mbagħad hemm deterrent kriminali ekonomiċi. Jgħidu nfushom nistgħu operaw f'dan l-Ewropa u anka barra minna mingħajr ma jkollna xi biżat partikolari. Fil-pajjiżi tagħna nafuhom il-bliġijiet, nafu x'qed nirriskjaw jekk naqsmu l-frontiera f'pajjiż ieħor, l-affarijiet forsi jistgħu jkunu kemm xejn differenti. U forsi laqas nifaċċaw konsegwenzi jista' jkollna fejn jista' jkollna sitwazzjoni fejn niksbu flus li nixtiequ. Però jekk immorru fuq livell Ewropew, tkun kwestjoni fejn hemm fuq ma' pajjiżi li mhux Ewropej, speċjalment meta nġar ħasil tal-flus. L-ispejjeż ġifieri mhux bis fattur determinanti ma deterrent. L-onorevoli Mayer. Jien għandi l-istess kommenti bħal żewġ kelima li tkellmu qabli. Nixtieq xi ħaġa ċara minn naħa tiegħek. Brabta ta' dak li staqsew dwar il-kollegi tiegħi ma tinġu għal Europol sabiex niġġieldu kriminalità organizzata m'għandniex biżejt ħaddiema u koordinazzjoni bejn 27 stat membru sabiex nindirizzaw kriminalità transkonfinali fi tal-Unjoni Ewropea u sabiex nindirizzaw ukoll pajjiżi terzi sabiex nagħmlu dan mod effettiv huwa diffiċli ħafna. Jekk qed jaħseb dwar frodi fil-VAT, dan jammonta għal 20 biljuni ta' euro. Tkellimt dwar forum oħra ta' kriminalità bħal ħasil tal-flus, traffikar tal-bnedmin, u hemm 12 persuna biss għall-Unjoni Ewropea kollha Għal daċtan nishtiq nisma minn għandek. Illi jekk ikonna biżiet ħaddiema, nistaw inħarsu l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea b'mod iktar effettiv. Partikolarment, jekk il-livell Ewropew jikkopera mal livell nazzjonali. No, L-Onorevole Zabro. Dziękuję bardzo. Grazie. Prezentazzjoni interessanti ferm. Il-segwejt b'attenzjoni kbira. Nishtiq ukoll nistaqsi mistoqsija. Forsi dan analizzajtu wkoll inti dżer li huwa ovvju għalina hija klemnita tiġġenera spejjes. Per eżempju ser jew attività oħra kriminali dan jista' jiġi kwantifikat. Imma hemm spejjeż oħrajn bħal telf ta' fiduċa. Per eżempju, f'komunità partikolari, ċittadini jistaw jiġu sforzati illi jistallaw sistemi ta' alarms jew tamir ta' ħarsin dan ukoll impatt fuq il-kwalità ta' ħajja ta' ċittadini speċjalment jekk kriminalità ta' din ix-xorta tkun xi ħaġa mifruxa sew il-tal daqstant t-ġenera spejjeż indiretti illi jaffetwaw ħafna setturi li l-in mill eh, spejjes diretti. Analizzajt ukoll l spejjes ta' mm, dak li sejħu illi dak li jaqta qalb min investi sabiex jagħmel dan biex investi, per eżempju, jiġi nifmaħ il-każ tal-industrija ta' kostruzzjoni fil-Polonja, l-Polonja rċevit fondi għal proġetti ta' infrastruttura, però rajna madwar 200 kumpanija fil-qasam ta' kostruzzjoni li fallew dan minħabba li il-fondi ma tħallsux fil-ħin dal-kumpaniji. Dan jaqta' qalb il-negozju. Għal daqstan dan u koll wassal għal nuqqas ta' fiduċa. Għalli effett ukoll fuq it-kabbir ekonomiku u anka l-attività ekonomika. Taħt aspett ieħor għal daqstant l-ispejs tal-nuqqas ta' fiduċa fuq l ta' tinfurzar tal-liġi. U anka sistema tal-ġustizja mod ġenerali, rati, l-uffiċċju ta' persekwituri. li għandhom jaħdmu għal beneficju ta' ċittadini li ħarsu ċittadini mill-kriminalità. U dan iwassal għal spejjeż akbar minn ta' ċittadini li jixtiequ jħarsu lilhom infushom. Ma nafx intom xħarsu kollejn spejjeż marbuta ma' telf ta' fiduċa. Grazzi. L-onrevoli Akkolino. Grazzi, President. Segwejna b'attenzjoni kbira l prezentazzjoni tiegħek. Ma segwejt l-aħħar parti sfortunatament, però oġbitni ħafna eh, l-istruttura u l-approċ tijak fuq di kwestjoni. U dal-komitat realizzajna li din hija kwestjoni Ewropea ġdida kontra s-diskriminali fil-livell Ewropew tejna sabiex fil-ġejjini inkejlu aħjar l-ispejjeż ta' dawn is-sistemi kriminali illi innaqru mill-ekonomija leċita u jinvestu f'attivitajiet illegali xkultant legali titkellem dwar modelli organizzattivi u spejjeż marbuta ma' modelli organizzattivi sabiex niġġieldu dal-fenomenu. Imma staqsitu ma tnejn naħti għaj. Kemm ħall impatt brabta ma l minn kriminali organizzati, deficit ta' enti ta' dawk territorji vulnerabli minħabba preżenza b'saħħita ta' sistemi kriminali fejn evidentement il kompetitività tal-intrapriżi zaru medji ħafna drabi tiġi danneġġata minħabba attività kriminali. Jekk inkludejniex dan din l-ispiża wkoll, nuqqas ta' kompetittività ta' dawn territorji. U t-tieni punt, kemm se tħalli impatt eh, proċess fejn in arbu flimkien il-ġlida ta' ġlida kontra l-mafi billi anka namlu koordinazzjoni tal-liġijiet sabiex innaqru mill-saħħa ekonomika ta' attività kriminali. Kollox pass pass, pero fil-preżent m'għandniex stampa ċara ta' situazzjoni grazzi l-aħħar intervent l-Onorevoli Tomasic. Grazzi, Signor President. Grazzi tal-għajtni fostkom professur ikun irħas li nġildu attivitajt ta' kriminalità permezz ta' sistemi ġudizzjari, polizija u nimponu toleranza zero fuq korruzzjoni anka għal dawk li għandhom funzjoni pubblika u li nżommu del pożizzjoni għaliex nafu li ħafna minn din l-attività ma tistax seħek ma jkunx hemm ħbieb f'postijiet għolja. Ġifieri biex niġildu korruzzjoni bżonn tim tajjeb sabiex niġġieldu din il-korruzzjoni, grazzi. Grazzi a lei, onorevole Thomas. Grazzi lilek. Nat il-kelma għal darba oħra lill-professur Levi sabiex jirrispondi. Uh, thanks, for wish. Grazzi. Issa naraw jekk il-mistoqsijiet uh, tagħkom mhumiex aħjar mit-tweġibiet tiegħi. Grazzi ħafna ta' Dawn il-mistoqsijiet interessanti ferm, se nipprova issa nweġibhom. It-tul ta' żmien għal dan il-proġett huwa sal-aħħar ta' Settembru. Dan għaliex eh, naħseb għamil tul din il-mistoqsija ma tantx hemm żmien iva għal biċċa xogħol bħal din. Però jiena minix għal kemista, ma nistax jew ma rridx lanqas eh, noħloq eh, tarif fażul biex eh, nwieġeb dawn il-mistoqsijiet. Se jkun hemm eh, kwistjonijiet li jibqgħu mhux riżolti. Eh, affarijiet bħal dawn aħna ma nistgħux eh, noħorġuhom minn ġol kappell. il-kwestjoni tal-parrokjalità. Jena forse ma sprimejx ruħi tajjeb meta qed parrokjali. Dawn huma impatti fuq il-komunità lokali aktar milli kriminalità ta' natura parrokjali. Qatt nitkellem fuq l-impatt fuq l-individwi eh, dan il-komunità, per eżempju skema Ponzi. Kollok piramida, finanzjarja b'diversi livelli, n-nies jirreklutaw il-ħbib u l-ġirien tagħhom fi skema bħal din. Jirreklutawhom għal daw li għal din l-iskema li huma jaħsbu li tkun xi ħaġa li ħatoħloq profit, però tispiċċa biex tkun xi ħaġa ta' erq jew forsi ikun hemm xi omiċidju li jaffettwa lin-nies li jgħixu f'dan f'din il-lokalità. Kien hemm ukoll xi mistoqsijiet ta' Barbara Weiler fuq l-FBI u l-konċett tal-FBI Ewropea. Iva, xaktar li hemm ħtieġa għal attività ta' pulizija trasconfinali u l-Kummissjoni Ewropea fis-sapjenza tagħha laqqet proġett biex jitratta possibilta bħal din. F'każijiet ta' kriminalità organizzata u l-kriminalizzazzjoni ta' soċjetà. Però bla dubju iva hemm ħtieġa ta' aktar xogħol transkonfinali. Jiena ma kontx qed inkun xettiku f'dak l-ambitu. Kull ma kont qiegħed nagħmel b'dak l-aħħar kumment kien illi ngħid li l-metodoloġija biex nifmu ir-rabta bejn rizorsi ekstra eh, tal-pulizija aktar attività u inqas kriminalità hija xi ħaġa li għadna ma żviluppajniex biżejjed din mhux għaj wara kollox imma l-fatti jekk huma. Però personalment m'għandix dubju li hemm il-bżonn ta' ħafna aktar riżorsi u aktar ukoll ħidma investigattiva. Forse madwar 12 persuna fil-Europa li trattaw dawn il-kwistjonijiet u daqshekk biss però hemm aktar fl-Istati Membri xorta waħda rridu nsibu mezz kif kulħadd jikkopera fl-imkien u b'mod aktar effettiv u biex il-pajjiżi ta' oriġini u destinazzjoni biex dawn jikkollaboraw fl-imkien kemm feħdan l-Unjoni kif ukoll l minna. Imma dan il-proġett attwali tiegħi ma jitrattax dan kollu, naqbel bisħiħ ukoll mal-kummenti dwar il-frodi tal-VAT ukoll. Fil-fatt il-PhD tiegħi 40 sen ilu kien jitratta l-organizzazzjoni u l-kontratti tal-frodi tal-bankarotta fir-Renju Unit, però dak iż-żmien kontet li dan kien fenomenu internazzjonali u li l-leġizlazzjoni li sa sas seklu 16 kienet ikkriminalizza din il-ħaġa li e, fir-Renju Unit e, n-nies e, jispiċa biex jħarbu mill-pajis minħabba fenomeni bħal dawn. Din xi ħaġa ġifier li ilha ħafna magħna, però dawn l-aħħar snin iggravat. Personalment naħseb li ma tantx qegħdin nitrattaw kwistjonijiet bħal dawn fl-Unjoni Ewropea naqbel ukoll li hemm bżonn ta' xi deterrent jekk in-nies jaħsbu li dan huwa eżerċizzju fejn m'hemmx riskju involut fejn musa jiġu mhux jkun hemm prosekuzzjoni jew inkella musa jkun hemm mekkaniżmi ta' rkupru ċivili għal frod li tiġi mwettqa u għal ħasil tal-flus li kien involut, allura se jkun hemm żieda f'din it-tip ta' kriminalità il-punti fuq it-telfin ta' fiduċa. Se nippruvaw niżviluppaw miżuri biex jikkumbattu dan il-fenomenu. Forsi ma jirnexxinniex nresqulkom ċifri assoluti, u s-soltu jina ma tantx ċifri assoluti biex ngħid kollox. Għaliex in-nies li jiġu dawn il-figuri b'mod intangibli ma nafx daqsxejn xettiku, però xorta nippruvaw nagħmlu d-bassir tagħna u naqbel ma'kom li din hija xi ħaġa importanti ħafna il-ħsara kollaterali jiġifieri li toriġina minn din it-tip ta' kriminalità. Fl-aħħar il-kwistjoni ta' zero tolleranza għannis fis-servizz pubbliku. Dan u punt importanti ħafna, punt morali ħafna wkoll. Ma naħsibx li x-xjenza tal-kriminoloġija għandha tweġiba dwar jekk jagħmilx differenza jekk għandekx zero tolleranza jew tolleranza ta' punt ħamsa. Ngħidu aħna xi kultant eh, tfittxija ta' integrità assoluta tista' twassal l-individwu biex jipprioritizza l ellen mill-affarijiet l-huma l-aktar serji. U parti minn dan l-eżerċizzju naħseb qed jgħinkom biex intom tevalwaw eh, serjetà relattiva tad dimensjonijiet differenti tal-kriminalità organizzata ġifiri jekk aħna noqogħdu niġru wara n-nies għal ammonti żgħar. Forsi ma jkollniex biżjed riżorsi imbagħad meta nqisu x-xkiel eh, li għandna biex niġru wara il-kriminalità aktar evoluta. Anke fil-kas ta' nies li huma konnessi ma' networks komplikati. Jekk tuża r-riżorsi tiegħek eh, fuq il-ħuta żejra biex ngħidu hekk, ma jkollokx biżejjed riżorsi biex titratta l-ħuta l-kbira mbagħad ma nafx ħarsa għadin it-tuni bħalissa. Eh, Pero, veru, jek għandek eh, ammont ekstra eh, rizorsi tara fiex ħatan fuq. Xikultant, hemm realtà politika u minnu dan. L-ebda pajis fl-Ewropa ma jista jitratta ir-reati kollha li jisaxħu fit-territorju, jiġifieri hemm bżonn ta' ċertu priorità. U dak li qed nagħmel jien huwa li ngħinkom taħsbu dwar il-problemi li għandkom, anki jekk tgħixu f'pajjiż bħal l-Italja fejn hemm iċ-ċertezza legali. Allura, ma tistax titratta kull ma jiġi għal idejk, trid tiddeċidi jekk hux se tipprova taqbad il-ħuta l-kbira bħal ma tagħmel il-Europol jew kada l-ħuta żejra, però bla dubju jiena favur li kun hemm żero tolleranza Issa jekk din zero tolleranza se f f'investigazzjoni u prosekuzzjoni din hija xi ħaġa differenti. Għalija għall-inqas. Grazzi lan Professur Levi. Unek nixtieq infakkar ukoll li waqt laqa tal-koordinaturi konna qegħdin nevalwaw il-possibilità u l-opportunità li jkun hemm kummissjoni ta' dan l-istudju bl-arfien ukoll li il-rapport aħħari ma jkunx wasal fil-ħin biex naħdmu fuqu, pero kanna valwazzjoni oħra ġifiri ħtieġa li nużaw li dan l-istudju jkun disponibli għal komitat libe. Ovvjament, issa aħna se naraw l-aħħar pass ta' dan l-istudju x'se jkun u mbagħad wara se nfornuħ l-Komitat Liber. Jena nirringrazzja l professor Levi għal darbohra ta' din il-prezentazzjoni li tana. Bat naġġorna għar riflessjonijiet finali. Bill, xtaqtej xi ħaġa. Iva, jena nirrispetta dak li qalet il-President għax kollu huwa minnu, però forsi nistgħu nsibu xi opportunità qabel il-votazzjoni tal-plenarja biex naraw x'għandu xiejt il-professur. Forsi konna prezentazzjoni fuq dak l-instab b'mod li niddiskutuha. Ikun tajjeb ħafna għalina l-koll kikun nistgħu nagħmlu xi ħaġa hekk. Il-vota ħari fid-16 settembru u xek. Fi 17 anzi dan il-Kumitat. Niprofa nagħmel dan jekk jirnexxieli. M'għandix l-aġenda tiegħi i u naf li baqali affarijiet namel f'dik il-ġimgħa se nkun il-Messiku fil-fatt. Għammek qiegħed nagħmel studju incidentalment fuq xista jagħmel in-negozju rigward l-kriminalità organizzata fil messiko Però bla dubju se nipprova nkun disponibbli għalikom dejjem jekk kienu possibbli però. U bla dubju kox nipprova nippreżentalkom id-data li joħroġ minn dan kollu qabel il-votazzjoni. Grazzi il-professur Levi u għaldaqstant niftaħ l-aħħar panel ta' din is-sessjoni. Nilqa l-rappreżentanti tal-Europol li nistiden eh, hawnhekk, Michel Rosenbach, il-kap tal-Forum Gravi tal-Kriminalità Organizzata David Heller, speċjalista wkoll tal-Qasam Taljan. Iż-żewġ rapporters eh, jaqsmu maħna riflessjonijiet importanti ħafna dwar ir-rapport li ġie publikat riċentement fuq l-evalwazzjoni ta' teddit ta' kriminalità organizzata Taljana. Dan ir-rapport jorganizza il-firxa globali tal-kriminalità organizzata Taljana u din it-teddita tagħha fil-konfront tal-Unjoni Ewropea u l-bqija tad-dinja. Ipermettu li wkoll Nejt u din ħaġa personali li dan ir-rapport li personalment jena n-is bħala rapport tajjeb ħafna. Punt importanti dan biex ma ngħidx rivoluzzjoni wkoll. Anki għaliex ukoll fl-aħħar qegħdin niffokaw fuq xi ħaġa li għal ħafna żmien kienet mitqisa bħala xi ħaġa reġjonali, nazzjonali. Eh, jaqret ukoll l axar sur kulturali li wara għal ħafna snin klassi politika Ewropea li mħarsiċ fit-tul ħafna forsi eh, baqgħet iżommi bez biex ma tiffaċċjax ir-realtà u tirrimedja għal din l-attività mifruxa għana qed nitkellem fuq il-mafja Taljana fil-fatt id-dibattitu tagħna se jkun bħal dejjem 20 minuta għal kull rapporter u mbagħad wara e, dibattitu mal-kollegi tagħna. Anzi, 20 minuta il-ħin għad dispożizzjoni tagħkom ġifieri 10 minuti għal kull wieħed minnkom u mbagħad se jkun hemm e, mistoqsijiet tal-kollegi u għal darboħra il-kelma li l-kom. Mela, naddi l-kelma l-ewwel lill-ewwel kelliem. Grazzi u l-wara l tajjeb il kulħadd. Grazzi wkoll lill kumitat ta' din l-istadin għal din il laqgħa Nixtieq ukoll insellem hawnhekk lid direttur għall kumitat jiskuża ruħu l-kollega tiegħi li ma jistax jattendi għal laqgħa tal-lum. Illum se nippreżentawlkom is-sejbiet tal-aħħar evalwazzjoni tar-riskju tal-Europol fuq il-qasam taljan. Dan huwa dokument li diskutajna l fano diversi drabi u issa jiena se nirringrazzja għax xogħol tagħha u d-dedikazzjoni tagħha f'dan il-qasam. Il-Europol ma nediġ biss din l-evalwazzjoni, reċentement ukoll ftaħna punt fokali f'Mejju flimkien mal-kapijiet tal-Polizija tal-Italja nidejna punt fokali li huwa proġett operattiv li jimmira speċifikament kriminali speċifiċi b'mod li minn issa il-qoddim ix-xogħol ikun jista' jibda u l-kollega tiegħi li bil-qeda hawnhekk ma' ġenbi huwa il-manager ta' dan it-tim. Minn issa l-qoddim se nkunu nistgħu niffokaw aktar fuq is-sitwazzjoni eh, Taljana nittamaw ukoll fil ġejjini nkunu nistgħu nerġgħu kom fuq ir-riżultati pożittivi nittamaw li se jkun hemm. Qabel ma nibdew b'din l-evalwazzjoni u ngħaddi l-kelma eh, lill-kollega tiegħi permettu li nagħmel xi kummenti osra dwar il-ħidma ta' dan il-kumitat. Il-Europol tqis dan il-kumitat bħala xi ħaġa importanti ħafna li ġil kriminalità organizzata, l-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus qegħdin u ħafna ħsara lill-Unjoni u ċittadini tagħha irridu nieħdu l-miżuri li suppost biex nikkombattu dan il-fenomenu. Dan huwa konfermat ukoll mill-evalwazzjoni l-oħra li għamlet il-Europol li hija waħda mill-aktar intraprizi eh, dettaljati fuq l-impatt tal-kriminalità organizzata fl-Unjoni Ewropea. Dak li rajna hawnhekk huwa wkoll l krim gruppi bħal Gruppi tipo mafja jilabu rwol importanti fil-qasam ta' kriminalità fl-Unjoni Ewropea. Abbażi ta' l-evalwazzjoni ta' impatt, il-Konsil tal-GHA riċentament għal il-prioritajiet komunitarji u ma f'dawn l-oqsma f'snin li ġejjin u dan ovvijament qed jagħti eh, ċertu rankatura politika biex aħna nkunu nistgħu nitrattaw dawn ir-reati biex intikom xi indikazzjoni dwar dak li nstab minn din l-evalwazzjoni l-Europol identifikat bej wieħed u ieħor 3600 gruppi li huma attivi fl-Unjoni Ewropea. Aħna naraw bidla kbira fl-aġir ta' dawn il-gruppi qegħdin ikunu aktar attivi globalment, aktar flessibbli jaddattaw aħjar u għadin jisfruttaw ukoll il lubħols legali kif ukoll jinvolvu ruħhom fis swieq ġodda fejn jaraw li hemm inqas riskju u aktar qlieħ u apparti minnek jagħmlu diversi reati differenti mbagħad jkollhom dan l-esperti dawn l isperti jixtruhom jikkoperaw flimkien fuq livell globali għandna kooperazzjoni jiġifieri dawn il-gruppi u dan jgħod ukoll għall-gruppi Taljani. Dawn jikkoperaw ma' gruppi oħrajn li huma voluti fuq isma' oħrajn li però joperaw ukoll fi bnadi oħra tad-dinja. Dawn jisfruttaw ġifiri l-fatturi kollha li jisibu qoddimhom b'mod li jagħmlu r-reati tagħhom wieħed minnhom huwa l-impatt tal-kriżi ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Aħna naraw rabta ċara bejn il-kriżi ekonomika u l-kriminalità organizzata. Hemm impatt tal-kriminalità fuq l-irkupru koll u tkabbir ekonomiku. Per eżempju, indimitazzjoni, korruzzjoni, dan jista' jwassal għal distorsjonijiet fis-suq. Ir-reinvestiment ta' liħ illegali tipiku għall-Italja dan, ovvjament, eh, ixekker il-kompetizzjoni, però anki l-komoditajiet, li falsifikar dan kollu jagħmel il-ħsara lis-suq. Anki hawnhekk jorbot ukoll il-fenomenu ta' traffikar tal- tal-traffikar tal-bnida minħabba cheap labor. Però l-kriminalità organizzata ma tisraqx biss li minn ċittadini, tisraq ukoll direttament mill-budget ta' ċittadini, per eżempju l-frodi eh, tal-VAT. F'dawn l-aħħar fil-suq tal-carbon credits wassal għal telf ta' madwar 5 biljun euro fl-Unjoni Ewropea, eżempju ieħor huwa it-telf fiskali minħabba kutrabandu fej il-KPMG basret telfin ta' 11 biljun euro fl-2011. Umbat fil-Europol naraw ukoll li telfin diretti relatati mal credit cards fl-2011 kienu jammonta sa' 1.3 biljun. Għawna kanna ċirku vizzjus li fih il-problemi ekonomiċi prezentaw opportunitajiet għal dawn l-attivitajiet minn banda fil-waqt l-attivitajiet ta' dawn il-gruppi xeklu l-attività ekonomika. U dan ġi diskuss diġa qabel faħdan dan il-komitat dan għandu kol impatt fuq ir rizorsi disponibli għal l-infurzar tal-liġi. It-teddida ta' ta' dan kollu mhux rikonoxxut kemm suppost u għalhekk li l-Europol tappoġġo eh, l-abbozz tar-rapport u rakkomandazzjonijiet li saru minn dan il-kumitat. Aħna konvinti li dan se jikkontribwixxi għat-tisħiħ tar-rispons tagħna għal din il-kriminalità u jtaffi wkoll l impatt fuq is-soċjetà. Il-Europol tilqa speċjalment is-sejħa l proposti leġislattivi li jfasslu definizzjoni komuni ta' kriminalità organizzata li jaf jinkludi l-offiża ta' parteċipazzjoni f'organizzazzjoni tipo mafja. Nemnu ukoll li nistaw nżidu l-iskambju ta' informazzjoni fuq cash reports u konfiski mal Europol għaliex il-movimenti tal-kontanti minn sorsi liċiti u għahet mill-aktar metodi favoriti ta' dawn il-gruppi biex jarġaw jippatrijaw liħ kriminali. Fir rigward mbagħad tal-irkupru tal-assi, l-Europol taħseb li kull stat membru għandu ikollu e reġistru tal-konti tal-banku jinkoraġġixxi l-uffiċi tal-kupru biex jagħmlu skambju ta' informazzjoni mal-Europol permezz ta' sistemi ta' skambju ta' informazzjoni tagħna. Dan huma xi proposti ta minħa ta' Europol jekk tridu nistgħu ntukom aktar dettalji bil-miktub dwarhom qabel ma ngħaddi l-kelma lill-kollega tiegħi li huwa tas-sew speċjalist fuq din it-tip ta' kriminalità nirringrazzja l darba dan il-kumitat tal-li stedintuna u nishtiq u koll inserraħkom moħkom li l-Europol jiddedikata ħafna fl-imkemmu l-Stati membri biex naħdmu fuq kriminalità l organizzata specialment dik taljana fil-ġejjien. Nadri kalma l-kellim. Liħor, grazzi ħafna. Għawar loċċa unek ġifiru niprofa nżommajni fuq. Jena David Aller, eh, uffiċjal tal-Europol, qabel ma l-esperjenza tiegħi fil-Europol, kont uffiċjal tal-Karabinieri fl-Italja. Illum qiegħed hawnhekk biex nippreżentalkom ir-riżultati ewlenin ta' l-evalwazzjoni ta' riskju li għamilna fuq il-kriminalità taljana. L-ewwel net, x'inhu l-isfond ta' dan id-dokument? X'wassal l-Europol biex joħorġu dan id-dokument? Il-metodoloġija x'kienet? x'kienu s-sejbiet tad-dokument u ovvjament it-triq għal ġejjini x'nistgħu nagħmlu bħala Europol. Fl-2011 l-evalwazzjoni preċedenti identifikat dawn il-ħabs, dawn il-konċentrazzjonijiet ta' attivitajiet kriminali li jimbtu minn nofsinhar tal-Italja. Gruppi li jorġinaw minn nofsinhar, kienu għadin jamlu diversi offizi kriminali u f'termini ġenerali, u dan nsebuħ l-lum u kol, kienem sotto rapportaċ tal-attivitajt ta' dawn il-gruppi l-len mishtut taljani, dan anqal il-ħtiġa inizjali li jkun hemm evalwazzjoni ta' riskju biex naraw fejn kienu l-problemi u biex naraw is-sitwazzjoni attwali x'kienet eżatt. Evalwazzjoni li issa ħarġet mill-perspettiva tal inforzata tal-liġi. Bħalma għandu kif għal Sur Raxenbach, eh, fl-2013 kienu sibna 3600 grupp fl-Unjoni Ewropea. Eh, Dġa smajna informazzjoni dwar dan kollu, pero bażikament il-kwestjoni enija li ħarġet mill-lokta u għal-użu ta' ta' strutturi leġittimi, korruzzjoni u infiltrazzjoni da' partiti ta' dawn il-gruppi. Il-metodoloġija x'kienet l ewwenet ir-rapport huwa modellat fuq evalwazzjonijiet oħrajn tas-sokta. Kien hemm kwestjonarji li ndbatu l-Istati membri u l-pajjiżi terzi wkoll li magħhom nikkoperaw. U l-kwestjonijiet iffokaw fuq in-natura, l-istruttura u l-modus operandi ta' dawn il-gruppi kriminali b'xorta ħażina, waħda mill-ewwel affarijiet li rajna kienet nuqqas ġenerali ta' informazzjoni barra mill-Italja. Minħabba din nuqqas ta' informazzjoni wkoll irbotna fuq sorsi ta' informazzjoni miftuħa speċjalment u dan kien utli ħafna l-arrest warrants, il-mandati ta' arrest fuq kriminali Italjani. L-evalwazzjoni mbagħad ġiet miġbura kemm verżjoni pubblika li jista' jara kulħadd fuq il-website tagħna, hemm ukoll verżjoni ristretta li fija data personali li nbatet lill autoritajiet kompetenti fil-pajjiżi differenti u l-evalwazzjoni tar-riskju l-ewwel tiftaħ b'deskrizzjoni qasira tan-natura u l-istruttura bażika ta' dawn il-gruppi, però dan ma kienx l-iskop ta' din l-evalwazzjoni, l-iskop kien li naraw l-impatt ta' dawn il-gruppi meta huma joperaw lil mill pajis ta' oriġini. Identifikajna il-gruppi ewlenin taljani kif tistaw taraw, Koza Nostra, Ndrangita, Kamorra, però ukoll il-gruppi tal-Pulja kif ukoll gruppi oħrajn palestidda. istidda koprejna loqsma ewlenin ukoll tal-operat ta' dawn il-gruppi fosthom issa. Xi ħaġa waħda partikolari dwar dawn il-gruppi Hawnhekk mhux qegħdin nifokaw biss forsi fuq qasam wieħed, però dan il-gruppi ibbillu subbajhom fi kwalunkwe qasam li jista' eh, iwassal għal profet, ovvjament għandna eh, l-ewwel fuq kollox eh, traffikar ta' drogi, mbagħad ħasil tal-flus, korruzzjoni, li falsifikar, però wkoll reati li għandhom x'jaqsmu ma' traffikar tal-iskart anke dak tossiku, però dawn ir-reati huma vasti ħafna. Issa, ix-xejriet xi ħaġa importanti. Ix-xejriet huma importanti jekk nħarsu lejn dan ir-rapport hawnhekk għandna kwotazzjoni minn xi ħadd li attenda waħda mill-qatt tagħna. Il-gruppi Taljani llum il-ġurnata u għandhom il-problema opposta tal-negozji leġittimi fil-waqt li dawk eh, l-istrutturi leġittimi għandhom id dijat ħafna ta' investiment però m'għandhomx flus minħabba l-kriżi ekonomika, il-gruppi għandhom il-problema posta u ma għadin jiġġeneraw assi gbar bil-ħidmit illegali tagħhom u mbagħad irridu jsibu modi kif jagħmlu ħassil ta' dawn l-assi u jinjettawhom fl-ekonomija legali. U din hija teddida kbira, forsi l-ikbar teddida wkoll Hemm ukoll investimenti fil-qasam tal-enerġija ħadra kif ukoll attivitajiet relatati mal-internet, dawn opportunitajiet ġodda biex dawn il-gruppi eh, joperaw minn xkiel. X'inhu huma l-konklużjonijiet tar-rapport? L-ewwel konklużjoni hija li hemm sotto rapportaġġ kbir, m'hemmx rapportaġġ biżejjed kif qed, Ma tantx hemm kuxjenza fuq livell Ewropew fuq dawn il-problemi, ovvjament l-Italja minħabba tradizzjoni tagħna u minħabba wkoll e, żminijiet koroħ li għaddejna minnhom. Hemm arfien kbir fuq kif dawn il-gruppi jaħdmu, però b'xorta ħażina meta mbagħad nitbiedu mill-Italja, hemm ftit arfien fuq il-problema u hemm ukoll sotla rapportaġġ. Ovvjament dawn il-gruppi jadottaw modus operandi ieħor eh, fl-Italja u b'nadi oħra mbagħad. Fl-Italja ovvjament f'reġjuni ta' oriġini tagħhom ikollhom kontroll sħiħ fuq it-territorju, anki mill-lat militari. Meta mbagħad jitbedu mill-Italja, eżommu profil baxx. U dan huwa marbut ukoll mal-kwistjoni li għamilt qabel ma' rapportaġġ għaliex ikun hemm dan il-profil Bax u għalli dan il-gruppi jinfiltraw l-ekonomija legali ħafna drabi laqas biex jindunaw bijom u fl-opinjoni tiegħi dinja l-ikbar sfida. Mela, dan għassanna rakkomandazzjonijiet. Ir-rapport li tistgħu taraw għandu għatt ta' rakkomandazzjonijiet jina identifikaj dak li huma Il-ħames, rekomendazzjoni ta' l-lenin l-għennet identifikazzjoni u detezzjoni ta' kriminali, l-lin mishtut taljani, l-skambju ta' informazzjoni u koll importantissimu, il-ħtieġa li ikun um, ehm, leġizlazzjoni anti-mafja fuq livell komunitarju u koll, għonek ovvijament mux etnejt il-mafja taljana, pero il-mafja bħala terminu aktar wiesa. Ovvjament eh, l-enfasi hawnhekk kienet il-grupp Italjani, però dan jattu ukoll għal kull tip ta' grupp tipo mafja. Dan il-gruppi huma jikbru meta jsibu l-lakuni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Lassi kriminali wkoll l-aktar part importanti intwera diversi drabi li inti tista tarresta l dawn in-nies, tista' titfaħħom ġoċella, però dan huwa parti minn xogħolhom. Jek nistgħu ngħidu hekk, però meta l-assi jitteħdulhom, hemmhekk imbagħad nagħmlulhom il-ħsara lil gruppi bħal dawn. U apparti minn hekk irridu nikkapitalizzaw fuq eh, l-esperjenza eżistenti. U għana kufet, hawn pajizi, jina semmejt l-Italja, però l-Italja mhux l-uniku pajjiż fl-Ewropa li fejn kien eh, ġlied effettiv kontra dawn l-gruppi ta' kriminalità organizzata rridu nsibu mezz kif nibnu l-esperjenza fuq l-eżempji pożittivi li kienem b'mod li aħna nofru proposti nagħtu soluzzjonijiet lil pajjiżi oħrajn li tolbu l-għajnuna tagħna. X'kien ir-rispons tal-Europol fuq dan? Fl-istess żmien tal-finalizzazzjoni tar-rapport identifikajna l-ħtieġa li jkun hemm qasam fl-istruttura li jitratta l-kriminalità taljana. Punt fokali infetaħ fit-tlieta ta' Mejju bl-appoġġ sħiħ, anzi eh, support entużjastiku ta' l-awtoritajiet Taljani kemm l-awtoritajiet ġudizzjarji kif ukoll l-awtoritajiet ta' pulizija, però wkoll seba' stati membri oħrajn kif ukoll il-kooperazzjoni ta' stati terzi. Il-Europol, il-Eurojust ukoll għalkemm kemm minnaħa ta' l-inforzata tal-liġi kif ukoll il-qasam ġudizzjarju jridu jikoperaw u ovvjament l-Interpol għaliex din hija organizzazzjoni importanti li tippermettilna kuntat ma' pajjiżi li magħhom m'għandniex ftehim. Ovvjament, l-għanijiet ta' dan il-punt ta' fokali huma konkreti pjattaforma li jkun hemm investigazzjoni f'dan il-qasam speċifiku sa' zommu f'mokkom li sissa l-Europol diversi drabi appoġġjat investigazzjoni fuq dawn il-gruppi taljani, però qatt ma fokat fuq il-gruppi ta' kriminalità dejjem fuq il-komoditajiet ifokajna, issa qegħdin nitrattaw kollox, qegħdin nittrattaw il-gruppi fihom infushom, mhux l-operat tagħhom biss Hemm diversi prodotti op operattivi li nistgħu nagħtu l-servizzi nazzjonali u li tistgħu sibu hawnhekk. Dawn huma kemm operattivi kif ukoll strateġiċi. Pereżempju hawnhekk għandna stra aspett strateġiku kif ukoll it-taħriġ eh, l-arfin tagħna dan nistgħu bis-saħħa tiegħu ngħinu lil pajjiżi wkoll. Nistgħu ngħinu lil grupp investigattivi non Taljani però rridu nappoġġaw ukoll e, investigazzjonijiet live. U aħna diġa qegħdin nappoġġaw investigazzjoni kbira li qiegħda tiżvolġi bħalissa u li dwarha ma nista' ngħidilkom xejn ovvjament għalissa. Dan jikkonkludi il-preżentazzjoni tiegħi. Naħseb baqali minuta irnexxi l nżomm mal-ħin, se ta' lest li nilqa l-mistoqsijiet tagħkom. Grazie. Grazzi ħafna. Issa niftaħ id-diskussjoni u nagħti l-mikrofonu lill-Onorevoli Jakolino. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Wara li smajt dak li għalinna s-sur Ellero jew Ellero, aħna naqblu 100% ma dak illi aħna u għal għax aħna hekk ħdimna f'dan l-aħħar 15-il xahar, ġifieri Aħna naqblu mal-intenzjonijiet rieda għal kooperazzjoni essenzjali. Aħna stajna u koll napprezzaw il-lingwaċ aċċessibli illi u uża fil-kontest fil tal-politika din priorità politika miex għalix kiku kienet anki mir rikonoxximent il parlamenti irritjati fil-provizjoni l-ħolqien ta' dan il-komitat ġifiri mixin fid-direzzjoni it-tajba, imma mux dejjem hemm l-istess livell ta' uh, eh, sensitivita fil-pajjiżi kollha. Inti għad bir raġun li fċerti situazzjonijiet l-istess livell ta' konsapevolezza li jintom rajtu stess fil-ħidma fil diffiċli ta'kom f'ħafna stati membri għalek. L-sfida Ewropea titlop illi dispożizzjonijiet leġislattivi tqarbu ktar lejn xurxin ikunem użu akbar u usa tal-konfiska b'mod partikolari eh, għal uh, prevenzjoni biex n-eliminaw il- il-ġlieda propju fil- fil- kontra il-kriminalità organizzata ja mhux biss li wieħed jieħu ir-rikavat tal-reati li wet u imma saħan sitra li eh, tikkonfiskalhom anki l-assi tagħhom kontenti wkoll li f'tlieta ta' Mejju eh, se sir din l-attività ovvjament bil-involviment ta' seba stati membri kon l-Europol, Interpol, Eurojust u aħna fuq dan irridu naħdmu, fuq dan irridu navvanzaw, jena irrid nħedġeġkom li tkomplu taħdmu timxu l-qoddim fir rigward tal-reati li semmejt inti kontra l-ambjent fuq l-internet, eccetera, ġifiri aħna naqblu ma'kom u Eh, naħsbu li għanna komplu miexjien eh, f'din id-direzzjoni biex nħarsu iktar il-libertà sikurezza ta' ċittadini. Grazzi, Is-Sur Kirkop. Grazzi ħafna. Għandi żewġ mistoqsijiet jena propjament. U inti irreferejt għal-jom it-tnejn fil-rapport ta' komiġifiri nittama mis-sanaj change ditaw. Ma l-ewel mistoqsija għandax taqsam ma' rabta li teżisti bejn l-Europol u il-forzi tal-Polizija Reġjonali u Lokali. Jiena nemmen li fejn nittieħdu inizjattivi kien hemm xi diffikultajiet u propju il-natura kollha ta, ta' dan il-qasam hija waħda diffiċli meta mqabla ma' dak li uh, jaħdmu fihom il-forzi il tal-pulizija fuq livell lokali u, u dawn huma affarijiet wieħed irid jistudja eh, l-affarijiet sew jifimom sew qabel ma jibda eh, jitkellem dwar il-prevenzjoni tal-reati. Issa intom x'relazzjoni sibtu x'inhi din ir-relazzjoni f'dan il-kontest. bat inti semmejt ukoll il-kriminalità organizzata uh, fu, propju fuq il-periferiji ta' dawn il negozji li huma jidru leġittimi. Issa dawn il-negozji leġittimi ħafna drabi laqqas ikunu jafu min eżattament qed jikkontrollhom il-flus jew il-qawwa tal-investimenti li għandhom qiegħed eh, jinkiseb minn qassi kriminali jew operaturi kriminali. U eh, intom kemm tistgħu tużaw eh, mekkaniżmi differenti biex taraw x'inhuma r-rabtiet u uh, lejjun tal-provista biex tgħinu dawn in-negozji leġittimi jevitaw din il-problema. Sir sur Bill Newton Dunn. Grazzi li l-kom it-tnejn għal prezentazzjonijiet interessanti għall-aħħar. L-erba jew ħammet organizzazzjonijiet taljani li jinti eh, naf f'ħafna dettal huma l-ikbar organizzazzjonijiet fil fost 3600 attivi fl-Ewropa u Italjani li huma l-aħjar f'dan it-tip ta', ta attività huma huma fil-qoċċata u l-ikbar jew hemm oħrajn. Dik hija l-ewwel mistoqsija sempliċement biex insib naqra perspettiva. Mbagħad dan il-pariri li tajtna li għandna bżonn ta' uh, definizzjoni tal-rejat li wieħed ikun membru ta' organizzazzjoni ta' tip mafjus. Il-kelma mafja għalina li ma nejxux fl-Italja eh, ġibinna uh, f'moħna organizzazzjoni ta' tip partikolari, minti tijat li din għandu dan għandu jkun terminu li jintuża dejjem u forsi għanna nużaw kelma differenti għalix il-bqija tal-Ewropa ma, ma tantx tifhem dal kunċett ċinu. Eh, għanna forsi insibu klim ta' uh, grupp organizzat li xbaħ il-mafja, insomma, mux espressjoni brillanti dik. Imma meta ħna najdu ta' tip tal-mafja, isna qed nirreferu għal-mafja meta fil-fat mux dejjem ikun il-kas. Badwar il-nuqqas ta' rapportar effiċenti uh, eh, madwar l-Europa, l-kol kem aħna għanna dmir illi nirrapportawhom dawn il-każijiet. Grazzi ħafna. Is-Sur Holmeyer. Signora Holmaja. Grazzi ħafna għal eh, dan il-rapport interessanti għall-aħħar. Ta' spiss nsemmuha għal italja imma jiena neċ pajis li laqas bis-simmiss mal-Italja u għanna ħafna kriminalità organizzata fuq il-frontieri per eżempju ma' Repubblika Ċeka, ħdimna ħafna mal autoritajiet ta' Repubblika Ċeka uh, biex naħdmu uh, fuq l-impatt tal-kriminalità organizzata fuq is-suq, eh, per eżempju, provvista ta' drogi illegali, eccetera. Sejna għandi mistoqsija. Fl-Europol, E, għandkom xie xi informazzjoni dwar kemm xewqa li nikkooperaw ma' gvernijiet minn l-Azja. Hemm possibilità li niġġieldu kontra l-kriminalità organizzata għal dak li huma assi fl-Unjoni Ewropea u profitti u rikavati li mur mill-Unjoni Ewropea lura fl-ekonomija Azjatika permezz tal-ħasil tal-flus, eccetera ġifiri, għet nitkellem dwar flus illi nħarġu mill-Unjoni Ewropea permezz ta' uh, attivitajiet serji ta' kriminalità. Jekk dan huwa eh, ċirku vizzju saħna rridu kemm jista' jkun uh, eh, niksruħ dan u uh, forsi għanna bżon ta' lajnuna tal-politika barranija u koll, mux biss il-politika ta' sigurta. Dak kollu li għandu xjaqsam per eżempju mal-kooperazzjoni mal-gvern tal-Vietnam jew ta' ċina biex nistaw inkunu iktar effettivi għal kultant il-gvernijiet individuali bħal per eżempju fil-Repubblika Ċeka għallulna dwar problemi speċifiċi u uh, pero ma tantx irċevew kooperazzjoni Grazzi ħafna. Is-Sinjura Borsolino. Iva, grazzi. Nirringrazzja lill-Europol għal dan ix-xogħol importanti u interessanti għall-aħħar. Issa, il-valutazzjoni ta' teddida li teżisti u jiena nistaqsi għalfejn eh, din il-valutazzjoni saret fl-2013 peress li fl-2011 kienet diġà saret għaliex din Eh, kella suppost kolla valur ta' prevenzjoni, jina ma naħsibx u ma nafxek dan l-studio din il-valutazzjoni eh, kienet saret qabel illum kieku l-affarijiet mhux differenti inti għat li forsi mawx bizzejiet tarfin maħniex konxi bizzejiet illi fl-Italja iva teżisti Eh, però l-istess ġara fl-Italja l-preżenza tal-mafja kienet meqjusa bħala eh, xi ħaġa illi kienet legata għal naħat isfel tal-Italja u l-bqija eh, tal-Italja kienu jissottovalutaw il-problema x'kienet problema lokalizzata f'ċertu reġuni imma mbagħad raw fl-axar mill-axar illi kienet problema mifruxa ma' territorju kollu mod partikolari fl-ekonomija. Eh, anke l prezenza tal-Andrangeta għaliex hija probabbli dik li hija l-iktar mifruxa anke mal-bqija tal-Ewropa minħabba l-attivitajiet speċifiċi li hija voluta fihom. Issa jiena nistaqsi, eh, inti taħseb li kieku din l-evalwazzjoni saret qabel l-affarijiet fl-Ewropa ikunu differenti, ikun hemm kuxjenza differenti, nkunu nistgħu niġġieldu kontra dan eh, b'mod differenti għax illum jidir li li isnaqdin nibdew mis xejn u jidir li li u kol bdejna ftit tart wis mela Grazzi Onorevoli Borsellino, jena nirringrazzja l-uffiċjali ta' l-Europol għalix dan kien xogħol importanti ħafna dan il-komitat, nirringrazzja l direttur Wainwright illi dejjem kien disponibbli ħafna l kull talba illi eh, għamel dan il-komitat anki qabel milli eh, maħna ħriġna b'dan ir-rapport fl-2011 fuq il-kriminalità organizzata. Anki għalija forsi u ftit eh, tard fil-fema tiegħi dan ix-xogħol għaliex dak li qalet is-Sinjura Borsellino dovuta għal fatt li aħna fl-Italja osservajna u għadna bidejna fuq zaqna eh, qudiem uh, uh, sottovalutazzjoni u approċ superfiċjali min-naħa tal-politiċi uh, li forsi kellhom xi interess partikolari biex ma joħolqux qafas eh, partikolari biex jiġildu kontra din l-attività. Waħna issa qegħdin nejxu mill-ġdid dak li aħna għexna fl-Italja fl-modi meta kollox kien eh, kien biex najtek il-prerogativ tal-reġuni tal-nofsinar tal-Italja, imma mbagħad indunejna li dak li kien qed jiġri fil-nofsinar kien biss parti żgħira ħafna eh, minn dak l-investimenti kbar li kienu qed isiru fin-naħa ta' fuq tal-Italja. Issa l dawn l-aħħar eh, Eh, dak li ċara fil-Expo huwa prova ċara ġifir dak li rrit jiġri fċerti eh, partijiet jew fċerti reġuni servi biss biex jaljena lil dak li jkun. Saħna dana eh, rajni għal żmien twil wies il-kelma mafja ma tidentifikax il-koza nostra. Għax kif qal Ellero, hemm realtajiet differenti eh, kriminali fl-Italja li huma eh, maqsumin ma' territorji dan ma jfissirx il-Sakra Kolonita illi tinsab fil-Pulja eh, imma topera u kol bnadi oħra. Iva għanda ċerti interessi illi huma ferxi ma l-Italja l-istessa ħaġa għal Koza Nostra, għal Kamorra u anke l andrangheta L-Andrangeta forsi hija r-realtà kriminali l-iktar qawwija fid-dinja għalli ċejja ma ninsewx illi anki waqt l aħħar seduta l aħħar laqa li kena il-prokuratur Gratteri tana eh, rapport dettaljat dwar il-kapacitajiet li għanda l-andrangita illi tmur li l-en mit-territorju Ewropew u li tikkonsolida eh, prassi u relazzjonijiet per eżempju mal-traffikanti tal-droga fil-Kolombja u fil-Messiku. Il-birat lula saħan sitra ġi arrestat eh, wieħed li kien ilu infittex eh, għal ħafna żmien u dan qabad fil-Kolombja dan xi fisser illi eh, fisser illi il-sottovalutazzjoni tal-pajjiżi terzi wassal u permetta lil mafja illi tinfirex jiġifieri il-mafja mhix xi ħaġa Taljana aħna meta nsemmu l-kelma mafja, eh, nitkellmu dwar eh, firxa wiesa ta' kriminalità rajna l-attività tal-realtajiet kriminali fl-Afrika, pal per eżempju dak li qed fil-Niġerja, dak il-mafja ta' Russa, dik Ċiniża, dik Ġappuniża, hawnhekk irid insemmiet is-sio e illi eh, ġi imkeċċi minn Obama fl-Ulju tal-2011 għaliex u emmek jara li hemm erba realtajiet kriminali illi edin jattakkaw il-sikurezza ta' ċittadini tal-Istati Uniti fost dawn il-prioritajiet kienem il-mafja ġappuniza u il-kamorra. Meta aħna morna Washington f'April, tkellimna u kol dwar iħtieġa li ma tiġix is-sottavalutata valutata Eh, l-attività tal-andrangheta mill-naħa tal-autoritajiet tal-Istati Uniti. Ġifiri din mhix biss problema taljana. Hawnhekk aħna fokajna forsi fuq dik li hija ir-realtà taljana iva biex nevitaw illi aħna nissotto nissottovalutaw jiddispeċin li sinjora Violet telqet ma l-andrangeta hija preżenti ħafna fil-Ġermanja, qawwija fil-Ġermanja u dan u eżempju ċar huma għamlu Eh, attakk studjat propju fil- fil-tessut eh, soċjali u ekonomiku ta' ma jfissirx li fil-Ġermanja, il-Ġermanja mizawda bil-mafja, imma le eh, hemm kolonji sħaħ ta' klans kalabrezi mill-Kalabrija illi jitħlu fit territorju tagħhom u jkomplu joperaw u jagħmlu il-negozju tagħhom. Ġifiri dan għalija u appunt importanti ħafna jiena kull darba najt l-istess ħaġa, jiena nishtiq illi eh, minnaħa tal-Istati membri jiġi espress impenn qawwi u ta' veru biex jgħinu l-Europol, għax l-Europol hija struttura illi tista' tagħmel iktar, imma dan jiddependi eżattament kemm huma serji l-istati membri. Aħna llum rajna kif l-Europol poġġiet għad dispożizzjoni attività importanti ħafna propju eh, għamlita għad dispożizzjoni ta' dan din l-entità f'dan il-Parlament. Issa jekk isir l-istess skambju min-naħa tal-istati membri għaliex il- korreġini jek għatnajt ħazin imma il-flus ta' informazzjoni huwa importanti propju illi importanti illi jasal għad fuq desks fuq l-Europol biex tkunu tistaw tkomplu bil-ħidma ta'kom. Issa nerġa' nagħti il-mikrofonu lil żewġ rappreżentanti tal-Europol biex dawn uh, iwieġbu għal mistoqsijiet u għal kummenti li għamlu il-kollegi. Grazzi. L-ewwel net biex inwieġa bis sur Kolino. Iva, bla dubju. Kieku aħna kellna noħorġu eh, b'xi idejat kien ikunu propju riflessjoni eżatta ta' dak illi ħareġ biha il-Kumitat Krim. Bot partikolar perspettiva tiegħi l-ewwel pass għandu jkun ir-rikonoxximent ta' tip ta', ta kriminalità eh, ta, ta, ta, ta, tip mafjus illi mhix l-istess ħaġa li nitkel, meta nitkellmu dwar kriminalità organizzata għaliex meta wieħed irid jikkonvinċi il-forza ta' pulizija biex jinvestu riżorsi f'xi investigazzjoni partikolari, ovvjament tibda minn um, rejat ewlieni fil-waqt illi fl-Italja tista' tibda bil-rejat ewlieni b'rejat tal-mafja, imma f'pajjiż ieħor dan ma jkunx ir-rejat ewlieni għalhekk jekk inti ma tistax tipprova li minn dan dan il-reatew lini ħarġu oħrajn, ikun diffiċli illi wieħed jikkonvinċi l-pulizija biex jibdew jiftħu kas. Umbat ovvjament kull pajjiż għandu liġijiet tiegħu, għandu organizzazzjoni differenti, imma din hija lodda essenzjali imbagħad wara nisam niddiskutu l-bqija imma sakemm ma jkunx hemm għarfien u rikonoxximent tal-fatt illi eh, grupp ta' stil mafjuż huwa differenti minn grupp ta' kriminalità organizzata ta' tip ieħor dan Eh, maħnis se jkonna strategija effettiva. Ir-rakkomandazzjonijiet kollha li għamiltu intom eh, intlaqgħu tajjeb ħafna minnaħa tal-Europol. Issa Nadja Sur Kirkhop nittama illi ma fiċtulekx kun jomok. Issa, l ewwel punt, dwar kif aħna nittaraġiexu mal-polizija, il-mod kif inija strutturata l-Europol, l-aċċess li aħna għanna għal servizzi tal-Pulizija huwa propju permezz tal-unitajiet nazzjonali tal-Ewropa li hemm f'kull pajjiż għalhekk kull darba meta aħna nsibu il li dal investigazzjoni nikkontattjaw l-Unità Nazzjonali fejn issir l-investigazzjoni u dawn l-unitajiet nazzjonali li normalment qegħdin fil-Ministeri jidentifikaw l-iktar forza tal-Pulizija adattata biex tindirizza il-każ Jekk il-kas ikun diġa miftuħ u aħna nirċiv informazzjoni mill-Pulizija Lokali, il-flus ta' informazzjoni ikun bil-kontlarju ġifiri eh, l-Europol tikkontatja l-Unità Nazzjonali, l-Unità Nazzjonali tikkontatja l-Europol. L-informazzjoni kollha li tiġi skambjata tinżamm fis-sistemi tagħna U għalina u għaffaċli ħafna illi aħna insegwu il-flus ta' formazzjoni ebda sistema ovvjament mija perfetta imma sissa jkolli najt illi il-rizultati dejjem kienu pozittivi ħafna. Tieni mistoqsija kienet interessanti ħafna meta inti jitkellim dwar strutturi uh, leġittimi tan-negozju iva dik hija fost l-akbar problemi li għandna bħalissa forsi ekonomijiet e, ta' persuni illi jaħdmu għal ristoranti u pizzeriji illi laqas jafu illi il-pizzerija taħbi skema ta' ħasil tal-flus biss u dinja waħda ma' rakkomandazzjonijiet li jen fil-rapport il sin ta' informazzjoni għalix ħafna drabi ma jkunem ebda għarfin, ebda informazzjoni dwar dawn il-gruppi, ma xmemx sim ta' informazzjoni, għalek, jek xaħat ma jmurx il-pajis eh, barrani u jajdilom, oqodu attenti għax di l-kumpanija dar restorant din il- eh, eh, ikun hija marbuta ma l-kriminalità organizzata ma jkunux xiafu għaliex meta joħorġu mill-Italja, ovvjament ikunu bilġle ġlek u ingravata ma jintarfux li huma kriminali, Għalhekk importanti illi aħna eh, nisħu illi f'ċerti pajjiżi fejn ma tantx għandhom um, informazzjoni dwar dawn il-gruppi jew inkella jasbu li riski huma żgħar da jorbot ukoll ma dak li għal surja Kolina x'dik kienet is-sitwazzjoni fl-Italja 20 sena ilu. Dak li huwa importanti huwa illi illum il-persuni jiġu bil-flus blassi fidejhom u iddaħlu siqom fil-bib permezz tal-flus li ġibu la darba jiftħu l-bib blassi tagħhom u jiġu bil-ġlekku l-ingravatom bat ftit żmien wara eh, ma jibqawx biss l-irġiel tal-ġlekku l-ingravata ma jiġu kriminali u kol imma mbagħad ikunu ikun tartwis għax ikunu diġà eh, penetraw biex najtek u jekk jiena neħi il-kappell tal-Europol u netkellem għal-nom tal karabinieri fl-Italja. L-Italja kienet l-istess ħaġa, jiena niġi minnaħa ta' fuq tal-Italja minn Venezia. Eh, u l-pubbliku kien jajtu le mela hawnhekk se jkollna minn dawk l-affarijiet, aħna differenti għafu, imma le dan huwa żball Issa, aħna l-Italja nitkellmu l-istess lingwa, għanna l-istess kodiċi penali, aħseb wara f'pajjiżi differenti, f'kuntesti kompletament differenti, fejn ħadd ma jaf x'inhu jiġri eh, f'pajjiżi oħrajn, ħlif meta jaraw pereżempju l-film The Godfather u jibdew jieħdu xi idea. U dan huwa marbut mill-qrib ma dak li konna qegħdin ngħidu dwar l-alfin espert dwar it-taħriġ hemm bżonn illi aħna inħarġu il-forzi tal-Pulizija Ewropea dan huwa rwol tagħna biex jarfu is-sinjali biex iwaqfu lil dawn il-persuni milli jitħlu f'territorju ġdid minn qabel ma jitħlu għaliex imbagħad la jkunu ippenetraw ħafna drabi ikun tard wisq. Nittama li rispondejt eh, il-mistoqsijiet illi ġewen rindirizzati li jona dil kelma l-sura Fimbaħ. Jek ti permetti li smu għam daqxejn il-risposti ma jinietna? <clears throat> Ser kommenta fuq il-daqs tal-gangs, għalmenu dawk li huma l-aktar prominenti. It-teddida mill-kriminalità organizzata mhux primarjament hija definita mid-daqs jew mill-membri Kien hemm gruppi li kienu akbar bħala numru fit-3600 li semmejt qabel. Pero li rajna di darba kien li l-affarijiet inbidlu huwa iktar diffiċli tiddefinixxi minn membru ta' organizzazzjoni u minn qed koopera ma' dawn l attivitet kriminali. Imma li tiġbed linja u taj dawn huma kollaboraturi li għet jiffasfikaw dokumenti, għamlu kontrabandu tal nis li għet jisirqu karozzi, u l-aktar diffiċli għaliex għet jaħdmu minn settur għal-liħor fi kmit organizzata. Illum taħdem settura ta' fiħor, ġifir la' farit t-tzuruk ta' diffiċli sabiex t-stabliċi daqs reali ta' gruppi li nistaw najdu li il-gruppi il ta' Steel Mafia għet jgħamlu ma tiktar u din hija dida u għandhom modelli ta' negozji u din hija perikolosa ħafna. U ta' t-dida lina. Fuq il-lisem il il lisem Sinjur Alfano ġa kommentat fuq dan tajjeb li jkun hemm ftehim komuni u għarfien fuq x'qed jiġri. U ġa sema mill-kollega tiegħi karatteristika waħda ta' din tip ta' kriminalità din it-tip ta' kriminalità organizzata mhux dejjem daffettwa ċittadin jekk tħares lejn l-falsifikar il-frodi fil-VAT, il-karżenza VAT, hemm impatt indirett għaliex il-gvernijiet m'għandhomx użiet rizorsi biex jiġġieldu l-affarijiet fuq skala kbira l-għarfien għandu għal daqstant għandu jiġi minn fuq net, mill infurzar tal liġi, mux esfennet fejn iċ-ċittadini jilmentaw fuq attività kriminali partikolari huwa importanti li jkollna sejm komuni ta' organizzazzjoni stil mafja U tfisser. Huwa ta' importanza partikolari meta nitkellmu dwar rizorsi finanzjari ġa semma il seta il teddida hija bbażata fuq rizorsi riżorsi finanzjarji immensi li għandhom dal-organizzazzjoni kriminali. U Qabel ikun ħaftajim komuni, differenzjoni komuni li tkun marbuta wkoll għal kopru ta' assi u konfiska bekk nkunu nistgħu nkunu aktar effiċenti fil-ġlida tagħna. Dan iwassalni għal mistoqsija ta' Sinjora Holmajer fil-pajjiżi Azjatiċi, mistoqsija diffiċli, l-qafas legali ma jippermettilniex kooperazzjoni diretta ma' pajjiżi fejn m'għandniex f'temiet magħhom. ċertu każijiet din hija ħasra għaliex naslu fil-frontiera ma trid insibu mod kif nikkoperaw dawk il-pajjiżi illi jistgħu jkunu stat membri nifishom biex kultant nikobra ma' Interpol, ma' diffiċli li konna kontat dirett li għandek bżon sabiex tkun effiċenti. Nistaw najdu li m'għandniex wis esperjenza imma kazit individwali. U probabbilment daw ma jipprovdux bażi reali. Ma nistax għal daqsant nirrispondi dan. Għanna każijiet li kienu ta' suċċess, ma dawn kienu avvenimenti individwali, ma sax nivalwa il-situazzjoni ġenerali. Grazzi. U niskuża ruħi kol. Iva, għandek raġun, da xogħol probablement kellu jisir zminilu, jina inaqat fi Europol fil-2007, kontet naħdem f'Napli, bat inaqat ma' Europol, u kont eh, project manager għat trafikar ta' mnedmin l-ewel kas li rċiva Europol fuq kriminalità organizzata fl-Italja kien kas li nbat li jenna fl-2011. Din kienet d ewel darba li Europol rċiva kas fuq kriminalità organizzata Taljana. Mill-Italja saħallija pajzi oħrajn. Issa, meta Europol Intom tafu fuq il-intelligence tracking meta jirrapportu tista' biex il il-prioritajiet huma bbażati fuq l-informazzjoni li niksbu. Jekk design fil tal-informazzjoni terma referenza għal prodotti falsifikati, din issir priorità li Europol bat Europol tibda tifokka fuq dan. Meta naqat ma Europolina, ma kienx hemm informazzjoni fuq kriminalità organizzati mill-Italja xejn. Ma nafx ir-raġuni għala, nuqqas tarfin barra l-Italja forsi din kienet possibilità, xi kultant ħafna intrinsi ta' forzar ta' liġi ma astiġijom f'moħħom jinformaw li l-Europol issa l-affarijiet inbidlu meta bdejna niksbu kontribuzzjonijiet minn Europol u dan ikkonċida ma' xogħol tal-krim kena bizzejiet armi biex najdu jek, biex najdu illi għanna prioritajiet ċari, s-sana kazijiet deħlin, għanna l-Parlament Ewropew jifoka fuq dan, u dan tagħna bizzejiet sabiex impoġġu bil-qedha mal-pajjiż involuti nibdew xi ħaġa. Il-Ġermanja pereżempju tappoġġa din l-inizjattiva ma' Ġermanja kienet eh, minn dejjem tappoġġa affel pal dawn li xkellhom esperjenza qarsa marbuta ma' kriminalità organizzata mill-Italja. Kieku dan ġara snilu, profi l-lum kienu għarfin. Ola, Sfortunatament mhix ħaġa fis-seta tiegħi però nittama l-darba li ġejja li nindirizza l-Parlament kun nista' eh, nitrasmet iġtib ta' suċċess tal-qasam ġaqt nirrapportaw każijiet imma għadna fil-fazi inizjali. U għak minni wis li najdu li rbaħna, nittama li rispondiet il-mistoqsija tiegħek. Grazzi. Ma fxawx eh, intervent mis Sur dan Musta tkellem għal nofsija, pero għatanna 25 minuta per komitat. Għata beneficju li konna dar sinjuri għaw nekmana. Fuq il-taħriċ, il-polizija lokali, naqbel miegħek perfettament fil-qasam li nirrappreżentajin xi żewġ tisjufilu għattajt xi ħin mal-pulizija fiż-żona tiegħi U fatt waħda mill-kmamar kien hemm karta mal-ħajt kienet tajt numri ta' telefon ta' forza pulizija barranin u għat interessanti din u għamilt tfittxija u għal dil forza ta' pulizija meta kienu pulizija barranija kienet kemm fuq Manchester u Blit viċin. Fuq livell internazzjonali ma kellna xejn u nisnajdilkom dawn għandhom bżonn taħriġ għandek reġun. semmejt il-professjonisti, l specialisti li għadmu għal-gangs, li dejjem ġejnu sejrin, tista' dinna xi ħaġa fuq x'in il-kelma teknika, faċilitaturi, enablers bl l-intermedjarji min huma fejn jaħdmu. Dawn huma nisa jew irġiel ta' seta' kbira, issa, tini mistoqsija. Dawn l-ammont ikbar ta' flus il gangs stil mafja eh, jiksbu fejn imorru, nasab edin xemkien ġoċi ban kuxek li ma banek, banek Ewropej, edin inħarsu eh, s-settur ukoll finalment l-iktar punt importanti. Inti għad bil-raġut, bil-raġun narfin li tiġi mill-fuqnet, u l-mod kif taħdem l-Europa għanna 28 kap ta' stati li jgħidu din issa hija prioritarina. Għandna bżon nazzjoni fl-Ewropa kollha. Kif nagħmlu dan huwa diffiċli ħafna, però rridu għalfin fost l-opinjoni pubblika għal daqstant ir-rol ta' dan il-kumitat huwa importanti ħafna. Għadna qed niġu web streams, però nittamaw il-pubblika qed jismaw jekk l-opinjoni pubblika tajt mexxejja eh, din ħad situazzjoni ridikola għamlu xi ħaġa forsi dan fl-aħħar iwassanna l-agenda tal-G8 u jekk dawn jgħidu aħna se niġildu dan is-segwi l-azzjoni u din hija l-isfida prinċipali kif se nikkonvinċu l mexxejja kif se għom u kif se għom jihdu azzjoni. Ok, thank you very much. Well, I will start with you last. Għanibda bl-aħħar mistoqsija. Għalhekk qegħdin hawnhekk, għalhekk għamilna verżjoni pubblika tar-rapport sabiex noħolqu għalfin għax tini ħaġa importanti, mux bissa l-publiku in ġenerali, imma anka l-forzi tal-polizija li għadmu Manchester u għapajiz barrani, u ma l-istess nis li għed eh, iduru fuq il-sit elettroniku ta' Europol sabiex jaraw biex posta xogħol imbagħad jaraw ir-rapport u jgħidu interessanti dan u jsejħu li ċemplu li minn belt żgħira f'nofs imkien għadu li x'stramba din għandna ristorant Taljan hawnhekk li fetaħ milux kulħadd eh, kordjali ħafna ma' ristorant dejjem vojt. Però għadu għaddej. Taħsbu li hemm xaġa suspettuża u minn hemm tibda investigazzjoni. U dan jiġenera investigazzjonijiet li jwassal għal arresti u mbagħad in-nies taqra l-gazzetta u tajtara kellna grupp tal-mafja fil-belt tagħna u konna ndunajna. Din informazzjoni pubblika il-koġin tiegħi Angliż u kien eh, jgħix parti mill-Unit fej kienem hemm eh, kap tal-mafja il ristorant u dan il batlura l-Italja u kuġinti għalli kamil darba kien dar ristorant ġifiri illi nħol u għarfin fost il-publiku manka fost il-polizija għal-bazi mbat dan jġenera il- eh, passi l-oħrajn li għanna bżon sabiex nidu azzjoni fuq livell politiku. taħriġ. Jekk ehm, ma nkunux nafu fuq ixet eh, xed infittxu eżattament, nistgħu nispiċċaw infittxu xaġa li miskun xaqsek bżonn juża, per eżempju jekk għandek negozji ta' fast cash, ristoranti, pizzeriji, negozji fejn eh, il-flus jinbidlu malajr. Waħda mill-sinjali prinċipali i jekk il-pizzerija, jekk il-ristorant dejjem taraħ vojt, però ilhom miftuħa xar snin, il-flus so ġejjin ġejjin minn ximkien fuq lassi. assi Assi kbar jekk inħarsu lejn il-Kalabria, waħda mir reġuni li iktar fqar l italja ma il-gruppi kriminali tal kalabri ma fost liktar unja fid-dinja. E ġveri dawn qed iġġeneraw faqar, mhux qed iġġeneraw ġejt fiż-żoni fejn jgħixu. Issa l-flus fejn morru, din hija mistoqsija tajba ħafna. Xi kultant il-flus jinġu investiti fil-proprjetà għaliex il-proprjetà da mod tajjeb kif tenjetta il-flus fl-ekonomija legali, parti mill-flus, jerġa' jiġu njetat fis sistema bankarja, imma bat issir traċabli il-ħaġa għal daqstant dak il-każ l-iktar part importanti fl-attività ta' daw l-organizzazzjoni huma dawn l-intermedjari, daw il-brokers illi mhux uffiċjalment affiljati ma' grupp tal-mafja imma jiġġeneraw il-ġit ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Din hija iż-żona l-griża fl-attività illi fl-opinjoni tiegħi hija wkoll fost l-iktar gruppi perikolużi ta' tip ta' kriminalità li meta da' gruppi jinfilzaw ruhom fl-ekonomija legali, meta jimbuttaw ruhom jixtru isħma f'kumpaniji kbar, l-interess tagħhom prinċipali mhuwiex il-kumpanija nifisa, imma il-netwerk ta' relazzjonijiet marbuta man negozju ġara darba tal persuni eh, jinfiltraw ruhom fil-franchise per eżempju jew kompanija kbira fl-IT. Jibdew jiksbu l-kontatti mal-avukati, man-notara, jibdew eh, jiksbu kontatti ma' investituri u dawn huma l-individwi illi jagħmlu dawn l-organizzazzjonijiet storja ta' suċċess. Dawn jistgħu jkunu parti integrali ta' gruppi ta' mafja ċertu każijiet ċertu persuni affiljati li moħħom jilqilhom jistaw jibdaw jaħdmu fil-attivitajiet direttament, ma kazit għara dawn jiprovdu servizz biss, mux jiprofdu servizz biss għal-organizzazzjoni italjani biss, immanka f'termin ġenerali jekk eh, forsi naħsbud fuq eh, uffiċi li jibgħatu flus barra l-pajjiż. Hemm uħod minnhom illi il-proprjetar tagħhom huma faċilitaturi u l organizzazzjoni kriminali jafu jekk iridu ħasil tal-flus, jihdu dal-flus il-dal-personi, dal-personi jaslu għam il-flus biex najdu, jek użom percentax tal-flus, u għet improv ta' servizz. U dawn mux neċessarjament huma marbuta ma' organizzazzjonijiet taljani jew russi, issir grupp kriminali fih nifsu, s-soktar fil-13 fil-fat identifika pala eh, ħazil tal-flus waħda mill-gruppi ċentrali li issa iktar qed jispeċjalizzaw f'da settur biss. Il-każijiet li għanna fuq l palissa għanna banek involuti. Hemm każijiet li huma dejn, ma sax nirrapporta fuq banek, però x'inhi l-azzjoni prinċipali li nistgħu nisiltu minn dan kollu indipendentement kemm li ġiet ikunu b'saħħithom dal persuni huma professjonisti u dejjem ħajsibu mod kif jisfruttaw l-iktar parti favorevoli fil-liġi. Jiġifieri? dejjem ridu nirċievu informazzjoni ġodda mill-istati membri għaliex iktar kemm nirċievu informazzjoni ġdida aktar nistgħu noħol u għarfin fost il-forza polizija u ngħidu madu soprandi bidlet għax dak li kien relevanti sentejn ilu madux relevanti l-lum U per eżempju, fil-kriminalità organizzata l-Irjana, qed naraw li qed jers u aktar lejn attività kriminali ta' riskju bax, għaliex ġara darba xa jiġi arrestat u jeħel 20 sena l-traffikar ta' droga fuq livell internazzjonali ma teħroġ mill-ħabs x'aktarx flok jinvesti f'attività ta' traffikar ta' droga jara motiħor kif jiġġenera l-flus Dan u li qed naraw l-lum u nittama li rispondejt il-mistoqsija tiegħek. I think what is important jekk iridu nirġistraw suċċess tajjeb li nibdlu l-affarijiet, il-pulizija ġabdiet imma nibdlu l-approċċ tagħna billi niċċaraw reat kriminali, nersqu minn din l-idea u nifmu organizzazzjoni kriminali pala negozju. Irridu nifmu dan negozju x'jagħmel, dan ifisser mill bidunet għandna ninvestu mhux biss l-attività taħħom imma kif jaħdmu wkoll fejn huma il eh, fejn tmorru l-flus. Waħda bil-problem prinċipali ħafna ġabba ma nistgħux naraw dar flus fejn imorru. Europol ovvjament hija l-aġenzija fejn nistgħu nagħmlu dan, jekk niġru din l informazzjoni U l-ebda stat membru ma jista' jirreġistra suċċess noma li investiment pajis ma jistax jiġi indirizzat jekk ma jkollokx informazzjoni minn fejn iġejja. U naħseb dak nagħmlu llum fil-fawk il-pontana u li s-sistematikament niprofaw niġbru din informazzjoni nanalizzaw mbagħad niprofdu din l-analiżi lill-istati membri u l investigatur fl-istati membri biex bekk ikunu jistgħu jifmu aħjar il-grupp x'qed jagħmel eżattament u mbagħad jiġildu l-fenomenu b'mod koordinat, ekk irridu naħdmu, u dan huwa bidla fil-paradigma biex ngħidu hekk grazzi. Grazzi se non ci sono. Grazzi, hemm mistoqsijiet oħrajn. Jekk le jiena nirringrazzja l-rappreżentanti tal-Europol. Anzi, l-Onorevoli McIntyre. Grazzi. L-ewwel Skużawni li ma stajx nattendi aktar kmieni, ma stajx nisma dak kollu li għal dal fil-fat, pero minn dak li għadni kif smajt u minn dak li qrajt, dan huwa suġġett interessantissimu. Meta kontu għadin titkellmu dwar il-natura ta' negozju kbir eh, għal dan il-qasam, ovvjament għal kapon inqabad minħabba l-evażjoni tat-taxxa mhux għal xi ħaġa oħra, u naħseb li iva Ir-rotta tagħkom eħe hija valida. Wieħed mill-loqsma li li jinteressawni huma r-reati relatati ma' l-armi tan-nar, speċjalment il-ballistics intelligence, bħala mezz kif niġġieldu l-kriminalità u norbtu gruppi differenti u individwi differenti fl-imkien. Forse tistaw tgħidulna xi ħaġa daqsxejn dwar jekk użajtux din it-tip ta' intelligence jew l-approċ tagħkom għal dawn ir-reati tal-armi tan-nar u forsi xirnexxilkom tiksbu ukoll. L-attivitajiet tagħna jirriflettu l-aktar problemi pressanti ta' l-istati membri differenti. Sissa għadna ma fukajnix ħafna fuq l-armi tan-nar però il-prioritajiet ġodda li għadu ġew deċiżi mill-Konsil ta' Ġunju insemmu wkoll iva traffikar tal-armi tan-nar. Bdejna għalhekk it tal-bidu ta' proġett fuq dan traffikar tal-armi tan-nar. B'din il-priorità billa dubju palma nsibu kol fiċ ċiklu ta' politika tal-Unjoni Ewropea se noħolqu pjanijiet ta' azzjoni l-imbat iridu jitwettqu fih dawn dawn il-pjanijiet ovvjament x'aktarx se jkun hemm elementi ta' forensika u ballistika. Ma nistax intik dettal għaliex eh, dawn il-pjanijiet jinħolqu b'kollaborazzjoni mal-Kummissjoni u l-Istati Membri. Jiġifieri qed irridu naraw, però nimmaġina li dan jaf ikun qasam interessanti, grazzi. Grazzi, kif kont qiegħed ngħid, eh, Nirringrazzjakom ta' disponibilità ta'kom, ta' ħidma ta'kom. Nirringrazzja lil Sur Roxenbach u l-Sur Ellero tal-li tawna din l-informazzjoni kollha fit-triq għalla naħħari tagħna. Ringrazzjaw ukoll id-direttur tagħkom. Dan il-kumitat jappoġġa dan it-tip ta' xogħol nawguraw li fil-ġejjini id-dan e il-parlament li dal-waqt jitġeddet eħadas daqxajn fit-tul u jittratta dawn l-affarijiet ukoll. Aħna raġun niltaqgħu fid-9 ta' Settembru fi Strasburgu mis-7 għat 8 nofs ta' filgħaxija, mbagħad wara segretarjat jgħidilkom is komissala li ma ħadkun. Ma jibqa' li xejn ħlief nawguralkom tajja l-tajba, il-mistrieħ tajjeb mbagħad nerġgħu niltaqgħu b'determinazzjoni akbar u baktar saħħa biex inkunu nistgħu naħdmu fi Strasburgu.